ħanibdew bil-manipolazzjoni tas-suq, u mbagħad l-attrattività tal-investiment fl-Ewropa finalment CRD erba li huwa differenti mill-ordni oriġinali. Però nistgħu nadottaw l-aġenda għal daqstant? M'hemmx uh, eh, aħbarijiet minn ħatijaj u nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal punti sitta u seba' fuq l-aġenda il-regolament u d-direttiva fuq eh, kummerċ intern u manipolazzjoni tas-suq. Konsiderazzjoni ta' l abbord ta' rapport naddi għal rapporter is-Sinjura McCarthy. Thank you, Chair, and uh, I think in order for us to... Uh... Sabiex nitlu fid-dettalji ma nixtieqx nirrepeti l-kummenti li għamilt oriġinarjament li l-għala għamna l-fejdan regolament, nasab kullħat jirrealizza li Irridu nkunu bsin fuq eh, abbuż, manipulazzjoni tas-suq u kummerċ intern u nilqaw il-fatt li l-Kommissjoni resqet proposta riveduta tal-Direttiva 2003. Dawarnija f'regolament u barra minn hekk zidna um, il-pont fuq il-sanzjoniet kriminali. We are very much in favor of a strengthening and upgrading of the current. Għalek tajab naġġornaw il-qafas fuq il-manipolazzjoni tas-suq u kummerċ intern. Laqt nippjana li nagħmel illum fil-ħin li għandi dispożizzjoni tijaj u nippreżenta tibdi fir-rapport tijaj nitkellem fuqhom u mill-bidu xtaqt ngħid illi jina miex marbuta partikolarment ma' uħut mill-kwistjonijiet li inkludejt. pero xtaqt nibda dibattitu hemm moqsma li hemm bżonn jitjiebu, li hemm bżonn nikkjarifikaw. U ovvjament permezz ta' shadows tiegħi li ġat kellimt magħhom qabel prezentazzjoni tar-rapport qed nistenna bil-ħerqa sabiex intejbu test li għandna għoddimna. Jekk nittratta uħut mill-kustjonijiet għos nara li sur Ferber hija hawnhekk għaliex bħala rapporter fuq mifid kol kwistjoni li tinsafla fil-regament fuq l abbus tas-suq hemm bżonn tkun ikkoordinata u hemm bżonn tkun koerenti mal-qafas mifid. Ovvjament, għaliex dan huwa l-qafas ġenerali għal strumenti finanzjarji. Probabilment waħda mill-tibdil prinċipali li għamilna fil promessa wieħed u li neħħejt il-kategorija OTF Is-Sur Ferber jien kena diskussjoni dwar dan, pero qatt ma wasalna deċiżjoni fuq se nagħmlu qabel ma tressa il-rapport MIFID. Effettivament ma rajt se jkun propost fil-rapport MIFID. Madana kollu, il diskussjoni tiegħi ma' regolaturi mod konsistenti u rew illi kien hemm tħassib fuq frammentazzjoni fis-suq li jirriżulta minn trading venues eh, differenti u dan wassal għal potenzjal għal abbuż u l-identifikazzjoni tal-abbuż saret ħaġa aktar diffiċli. Meta pereżempju kenna iż-żjara reċenti f'Singapur u Hong Kong ħareċċar illi s-swieq Azjatiċi mhumiex daqshekk frammentati daqshekk l-Unjoni Ewropea u għal daqsant manipolazzjoni interna hija anqas komplessa għall awtoritajiet Ħatta din bħala kwistjoni ta' abbuż tas-suq. Il-deċiżjoni aħarija għandu xi hemm kategorija jew le hija xi ħaġa li hija marbuta mal Port Ferber, unkluż anka f'dar rapport għaliex u rejna illi għanna noħol illi għansi iktar venues, iktar fermentazzjoni, twassal għall-abbuż. Iġġustifikajt kollox moċċar, pero ħareċċar fil-rekomandazzjoni fil-Parlament Ewropew fil-rapport inizjattiva li memx tiġa għal venju addizzjonali. U f'dar rapport zammejt ma' il-pozizjoni. Issa, definizzjoni ta' informazzjoni interna relevanti, għawnek, inkludejt numru ta' premessi mill-direttiva fuq abus eh, fis-suq, illi partit interessati għallu li huma interessanti sabiex um, niddefinixxu informazzjoni interna. Dan ġej minn definizzjoni preċedenti, definizzjoni li kien hemm hemmhekk, ma nafx il-fej kommissjoni ma nkluditomx fir-regolament preżenti. Dan sabiex niżguraw eh, ċertizza legali Kanna mbagħad kwestjoni speċifika fej kien hemm definizzjoni wisa wiesa ta' informazzjoni interna relevanti u din kwestjoni konsistentement għajmet minn partit interessati illi kienom ħasba li m'hemmx ċerza legali fuq uh, informazzjoni meta rilevanti jew le. Per eżempju, konverzazzjoni mhix relevanti jew le. u li mumiex relevanti għal manipolazzjoni tas suq li rrit najtu illi fil dibattitu preċedenti li kena għanna nimussa neħu dan mit-test tal-Komissjoni għal-kem jider il-Konsil miex il-lejn tneħħija, pero naħseb illi fid-dal tal-konverzazzjoni li kellna ma' regolaturi l-abus fis diffiċi diffiċli identifikax Definizzjoni wiesa hija meħtieġa regolaturi U li ridna namlu li niċċaraw dan billi nużaw lingwaċ li jorbot moċċar ma' informazzjoni marbuta mal abbuż U għal daqstant, naħseb li din hija ħaġa li ridna nresqu għad-diskussjoni. Din hija ġdida għal artiklu 6 paragrafu E, kena diskussjoni fuq dan waqt ismiħ u zitt dal-punt sabiex niddefinixxu l-informazzjoni rilevanti b'mod aktar ċar u kull tip ta' informazzjoni se tiġi eh, trattata minn investitur pala falliment mill-persuna konċernata illi timxi skont ir-regoli f'kuntest ta' dak is-suq partikolari. Effettivament, fil-fatt jina ma ħlix minn dila l-idea li nużaw informazzjoni rilevanti. Eżenzjoni tal-SMEs fuq insider lists Jina dejjem għandi simpatija l-intaffu l-pizziet fuq l-intrapriżi zaru medi, Imma kollegi, qed nitkellmu fuq abus fis-suq, mhux qed nitkellmu dwar um, klim fira ħat nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' abbuż tas-suq. U ma tantx kon sodisfatta li kien hemm attentat sabiex insibu xi ħaġa sabiex intaffu il-piżijiet tal smis fl-approċċ għall-Kummissjoni Però meta riflettejt fuq dan, eh, neħejt il-referenza l-Insiders List, mandu xikun hemm deroga, u għos nara li l-Assoċjazzjoni Ewropea ta' l-Intrapriżi Zaru Medi għalet fil-pożizzjoni tagħha illi regoli jikkonsidraw illi l-obbligu hija aktar proporzjonata huwa meħtieġa. Mhuwiex ċar jekk il-Kommissjoni eh, taġġ id deroga jew le. Jekk inħarsu lejn ix-xejra riċenti il qed joffru servizzi individwali qed naraw dawk li nsemmu boutique brokers li għandna ftit klijenti bitħul kbir jista' jkollhom 10 impjegati matul jista' jvarja minn miljun għal 100 miljun. U mhumiex figuri żgħar dawn. Jekk intikom eżempju JP Morgan issa qed jippreżentaw ruħhom bħala boutique firm u uh, kumpaniji żgħar qed jitilqu minn Goldman Sachs u oħrajn kbar u jiftħu daw il-butik uh, businesses fid-daw ta' xejrit preżenti. L-intrapriża Romedi ma talbux li ġozenta tu jiena stantin naħħejt l-idea. Manager Transactions il-Kommissjoni proponiet li liġi familja għandu tippubblika l-isma tagħha skont limiti minimi 20.000 euro. Ma nafx il-figura 20.000 euro minn fejġiet ma rajt lebda valutazzjoni tal-impatt, ma rajna lebda ġustifikazzjoni u fid-direttiva preċedenti stati membri inataw l-alternativa li introduċu limitu minimu ta' 5.000 euro jekk xtaqu ma nafx bizna l-daqsan tal-20.000 euro. Mux pala għazna imma bħala obbligu speċifiku fil-regolament. Dal-punt neħejtu għax ma kienx hemm ġustifikazzjoni u valutazzjoni tal-impatt. U nistenna l-kollegi sabiex joħorġu baktar opinjonijiet fuq il-kwistjoni. Pero ridna puntu niċċaraw l-punt tal-20.000 euro. Issa, fuq sorveljanza transkonvinali ta' data tajjeb ngħidu illi fl-equity trading huwa diffiċli jekk mhux impossibbli l-awtoritajiet kompetenti identifikaw manipulazzjoni transkonfinali. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għallunna illi f'ċertu każijiet kellhom sa seba stati membri involuti f'każ ta' abbuż tas-suq li jfisser li huwa importanti li jaqsmu informazzjoni, kollhom aċċess l-informazzjoni u ma nistgħux ngħidu li dan hija ħaġa volontarja e kif is-swieq isiru aktar integrati, se jkun hemm xejra lejn aktar abbuż transkonfinali fis-suq u provajt nibda l-proċess bħala l-ewwel passa biex niżguraw kooperazzjoni effettiva u skampja, skampju tad data mill-autoritet nazzjonali sabiex jimxu skont ir-regoli għal xaqsam is-sorveljanza sabiex nindirizzaw dan in-nuqqas li qed nipproponi fit-testu li l-awtoritajiet kompetenti tal-iktar swieq relevanti f'termini ta' likwidità għal strumenti finanzjarji għandhom jiġu provduti b'data book eh, dettaljat fejn l-isma qed eh, huma voluti u dan sabiex niżguraw li l-autoritiet kompetenti kollom l-informazzjoni rilevanti sabiex jidentifikaw manipolazzjoni transkonfinali. Naf li fil-rapport Ferber ġa qed nagħmlu ktar rapportaġġ fuq it-tranzazzjonijiet imma nafu li order book data huwa il-pass li jmiss u dina kwistjoni li tqajmet ma' regolaturi. Minajr, soluzzjoni fuq kif nistaw niksbu dan. Pero, Dan huwa kruċjali sabiex ikun hemm sorveljanza fis-suq. U sabiex inżommu ċertu flessibilità, jiena 48 għat jew intqal fil-rapport Ferber anzi f'artiklu 48 ta' Mifid illi autorit kompetenti jistaw jidelegaw sorveljanza l partijiet terzi u li qed ngħid jien u li nikkomplementa dak li nsibu f'Mifid billi ngħidu illi nippermettu il regulaturi nazzjonali sabiex ikun jistaw iwaqfu dil proċedura għal Order Book Data Information. Jina konxja u l-kollegi għamlu konxja tal-fat li qed nitħattu dwar ammont konsiderevoli ta' informazzjoni, ma kien rridu nibdew. U għal daqstant, il-test jitlob li konna rapport sabiex naraw kif is-sorveljanza transkonfinali qiegħda taħdem ukoll naraw kif nistaw nassistu l-eżekuzzjoni ta' din il-bicċa xogħol. Naħseb illi għanna nibdew inħarsu lejn din l-informazzjoni wkoll. Kien hemm suġġerimenti u naf illi s-Sinjura Petekanen resqed il-proposta fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet illi il-regolaturi għandhom jagħmlu dan ix-xogħol, però il-tqajt ma tħassib marbut ma' sigriti kommerċali u anka dawk li nsejħu Chinese walls, ħitan Ċiniżi, ed dan naraw iktar informazzjoni dwar dan. Madni, jina marriċ najt li l-exchanges se jizzommu eh, il-sistema protetta, iktar l artiklu 17, jina tkellim ċar fuq il ġbirta ta' informazzjoni marbuta ma' order book data. I then move to uh, what I have decided. Uh... Issa, mill-informazzjoni li ġbarna anka mid-delegazzjoni f-Singapore u Hong Kong kif nitrattaw abbuż fl-order entry. L-ideja kienet li forsi nħarsu lejn struttura ta' Mizati u nħogos nara li anka jekk Markus Ferber u jien ma tkellimniex fuq il kwistjoni U wasal għal konklużjoni simili dan mifid madwar l-ideja tal-miżati, pero importanti illi konna miżuri illi iwaqfu l-abbus u għal daqstandi l-idea illi nintroduċu miżata għall-operaturi ta' trading venues sabiex nevitaw abbus inkludejta fil-rapporti għaj. Dan ukoll għal li miżati ta' kanċellazzjoni kienu marbuta ma' prassi ta' manipolazzjoni. U li għamilt kien illi ħadd modelli ġar jeżisti, introduċejna miżati sin oħra permezz ta' Nazda minn Stockholm Helsinki Copenhagen u taħt is-sistema Nazda għandna miżati ta' ċentezmu għal kull ordni U għaldaqstant inkludejt struttura ta' miżati, pero lista niddiskuti dwar dan. Din hija xejra li qed naraw għall-introduzzjoni ta' miżati. Borsa Taljana, London Stock Exchange u Deutsche Börse u kol ħadu passi sabiex introduċu miżati simili. Għal daqstant miex ħaġa radikali, għaliex dawn huma affarijiet li ġaq iseħħu u naf li kollegi jiftakru l-meta kellna laqaf Singapore u kena diskussjoni dwar uh, order entry, entry eccessiva l-Stock Exchange ta' Hong Kong għaltinna l-iktar ħaġa sempliċi sabiex nidnirizzaw dan u li ninkludu miżata. U dan minn f'emmenda 21 uh, artiklu 12a. Umbat fuq il-managers jistawx eh, wet u transazzjonijiet fissimom f'perjodu speċifiku sur Clint, oriġinarjament fl-ewel skambju ta' opinjoniet għalli għanna niprojbixxu il-managers mill-li eh, wet u transazzjonijiet fissimom. U xsib li dinja hija kemm xejn eżaġerata bħala dispożizzjoni għal daqstant għandna jkollna l-idea li jkollna trading window. U din tajt illi managers ikunu jistaw retqu transazzjonijiet periodu speċifiku biex bekk ikonna sistema aktar permissiva mill-li projbittiva. Għal darba oħra rridu naħnu mal-Kommissjoni fuq leżma sabiex nadottaw kondizjonijiet tal-applikazzjoni ta' trading windows u importanti li nikkonsultaw mal-industrija fuq kif namlu dan għaliex xina minnix favur proibizzjoni imma żgur li għandna bżonn regoli implementati speċjalment fil-bidu u fl-aħħar ta' żmien ikkonċernat kif ukoll għanna najdu li mandu xikun trading barra dawn trading windows. Managers għandhom aċċess għall informazzjoni interna, għandhom isma fil-kumpaniji tagħhom u hemm bżonn illi jkollna xi regoli hawnhekk. Forsi ngħaddu għal high frequency trading illi għal darboħra tiġi identifikat minn IOSCO u rapport internazzjonali pala ħaġa li ma tintroduċix passi ġodda. Imma dan ir-regolament għanna naraw se nagħmlu dwar dan u għacħar rridu nagħmlu tlabt li jkun hemm iktar investigazzjoni sabiex nidentifikaw l-impatt tal-HFT fuq l-abbus fissu. Suġġerejt li konna komitat li jgħat il-puriri fiħdan ezma, imma dan ikun ma'mur mill-esperti nazjonali sabiex nidentifikaw il-rabta bej high frequency trading u potenzjala l-abbus fissu sabiex nżidu l-arfin fil-qasam u nipermettu li l-ezma sabiex tinforma l-Komissjoni fuq abbus li mbagħad ikun inkorporat fl-ambitu ta' definizzjoni ta' manipolazzjoni fis-suq. Kollegi jafu li l-Komissjoni projbixxiet dan il-rapport żewġ klipi ta' pozzi, spoofing, learning u code stuffing u jina minix uh, tal-opinjoni li daw u ma l-unika kwestjoni li, ħajkonna nindirizzaw fil-ħames snin li ġajin. Mżon nibqaw ġornati ma li dan il-qasam. Dan ukoll jirrifletti id-dibattitu preżenti li għaddej palissa fl-Istati Uniti, il-CFTC, stabilit il-teknoloġija, il-TAC, il-Komitat għat-Teknoloġija, li għandu sotto komitat fuq high frequency trading u għammexi minn ekonomista principali fl-EFCT u dan is sotto komitat għandu erba gruppi ta' ħidma l ewwel wieħed dwar l-indefinixi high frequency trading kontest ta' automated trading system it tini grupp jizamina għandu xikun eh, kategoriji multipli u speċifikament ħajkun mitlu li jagħmel distinzjonijiet fuq attivitajiet kif dawn għandhom jiġu tegjati minn skambi, it-tielet fuq uh, sorveljanza u analiżi ekonomika sabiex naraw il raġi ta' HFTs meta qabla ma' automated systems oħrajn u raba grupp fuq strutturi tas suq sabiex nidentifikaw eh, interferenzi li jiġu minn automated trading systems u soluzzjonijiet sabiex intaffu għal avvenimenti bħal dawn. Dan is komitat fil-Stati Uniti se jproduċi rakkomandazzjonijiet u fil-fat diskussjonijiet li kellna mal-Istati Uniti kienu interessanti ħafna u talbuna nara eh, najdu x'qed nagħmlu fl-Unjoni Ewropea fuq x'qed nagħmlu fuq dan u fir-rapport tiegħi Nama referenza speċifika l-abbus fis-suq. Ħad gost nara illi f'mifid is-Sur Ferber ħa linja b'saħħitha fuq HFTs uh, u għal darboħra naħseb ir-rapport tiegħi huwa konformi u jikkomplementa x-xogħol stabilit f'mifid. Il-kwestjoni e li jmiss jgħad iktar whistleblowers għal darboħra naħseb illi din tispjega ruħa weħeda iktar lejn emendi 45 47 artikli 28 u 29 saħħaħtom il-dritt ta' difiża, konfidenzjalità ta' persuni involuti dat tinżamm fil-proċedura kollha, whistleblowers hemm bżonn jitħarsu minn trattament ħażin fil-post tax-xogħol u għandi mekkaniżmi interni għal rapportaġġ li għandu jitwaqqaf u dan skont il-proposta MIFID. Kif diġà qed diġà assigurajna li jkollna sistemi diġa fisseħ għaliex eh, is-swieq, speċjalment bit-trading elettroniku jimxu b'mod eh, maġġel ħafna. U għalhekk daħalna għati delegati sabiex ikun jistgħu naġġornaw il leġizlazzjoni skont eh, rakkomandazzjonijiet dwar prassi li kru prassi abbużivi fuq is-swieq. Kien hemm ukoll tibdil ieħor li kien iktar tekniku irridu nassiguraw illi l-istrumenti finanzjarji kollha jkunu koperti u mhux biss l-isma u derivativi. Irridu nassiguraw li l-ezma jkollha biżejjed riżorsi sabiex tkun tista' tlaħħaq mal-xogħol tagħha u nassiguraw li jkun hemm li l-awtoritajiet ma jkunhom l-ebda konnessjoni personali ma' investigazzjoni li jkunu għaddejjin. Irridu nsaħħu dawk il- Inti saħu daw l-punti, dawn huma l-proposti tiegħi, skur miex lista kompluta, skur ħajkolli kollegi li ħajkunu rridu jżidu ma dawn il-punti. U jiena ħerqara sabiex ikolli dan id-dibattitu mal-shadow rapporters fil-futur. Jekk nista' nagħmel xi kommenti fil-qosor dwar id-direttiva, jiena nixtieq li naħreġ direttiva sempliċi ħafna u dan minħabba illi ftit minn dawn il-kwistjonijiet iridu jiġu indirizzati mill-kollegi tagħna fil-Kumitat Libe. Hija ħasra illi kellem sena u xur sabiex konna rapporter appuntas minn dan il-komitat jħasra u kol illi ma kienx biżiet ifukkar fuq sustanza ta' direttiva. Kien hemm battalja fuq il-proċeduri minn flok. Naħseb illi l-abus fuq is-swieq hija xi ħaġa serja ħafna għal dan il-kumitat u dejjem qed tiżdied jekk tħares lejn il-rapportaġġ finanzjarju ta' rapportaġġ ġurnalistiku tal-finanzjarju tara li l-abus dejjem qed tara illi hemm iktar abbuż tilet jissemma rid tkun l-istrumenti illi niġġieldu dan kollu f'din id-direttiva jiena biddilt id-deċidejt nbiddel l-engine to force għaliex naħseb illi għana nista għana daħlu kollox sena wara u mux sentejn wara. U għana nista ma naħsibx nistgħu nistennew iż-żmien li l-istati membri jkunu diġà daħlu sanzjonijiet kriminali f'dan is-settur. Il-Kummissjoni titrapporta lura lill-Parlament eh, Ewropew u l-Kunsill wara sentejn li toħroġ l-applikazzjoni mhux erba' snin sabiex ikun nistgħu nimplementaw kollox eh, kemm jista' jkun malajr mhux qogħdu nistennew sitt snin sabiex ikun jistgħu jitlu fis-seħħ sanzjonijiet kriminali pero rrit tinħalli ma tħalġ fid dettall f'din il ma għax tinħalli dan l-kollega tiegħi fil-Kumitat tal-Libe. Ma rridx li nqamel xar xi xhur oħra niddisku noqgħod niġġieled dawn il-punti, grazzi. Grazzi ħafna Charlene. Dan kien rapport tajjeb ħafna u grazzi ħafna tal-assistenza illi tajtna. jiena għalek nirringrazzja l-kolleġ Jean Paul Gawze minħabba illi u jieħu ħsieb ukoll dawn is-settur fil-kumitat. Issa ngħaddi għal-shadows ftit minn hawn ħajjiġu eh, mibdula l-ewwel ħaġa li Pepe eh, is-Sur Gawze. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena hawnhekk qegħda minflok is-Sinjura Kawnex ikela t-ritorna l-ura li l finlandja niskuza ruħi għalija. L-ewel net, nishtiq nirringrazzja Sunja McCarthy għal xola, għal emendi dilli jipprovdiet u tal-metodu ta' ħidma tagħha. I tixtieq tifraħ ukoll li Sinjor McCarthy tal-li qed tipprova tejjeb is sistemi eh, transkonfinali tas-swieq u għax-xewqa tagħha li tixti iżid il-seta ta' supervizjoni tal-awtoritajiet li kopru l-likwidità u responsabiltajiet. Tilqaw ukoll il-sorveljanza fuq il-kodba hija tixtieq li dibattitu li għaddej palissa jkompli sabiex kun nistgħu nsibu soluzzjonijiet aħjar. Infatti hija mħasba illi m'hemmx biżejjed riżorsi sabiex ikun jista' jkun hemm sorveljanza adekwata. Is-Sinjura Petikanen tixtieq li jkun hemm xogħol aħjar sabiex ikun jistgħu jiġu żviluppati proposti aħjar sabiex kun jistgħu neħilsu mill-OTFs. Ita prova infatti minn il pożizzjoni neħilsu mill-OTFs. U taħseb li jekk ikun hemm kategoriji oħra ħadd wassal għal eh, komplikar iżejt u jkun hemm iktar abużi. Iżda taħseb ukoll li jkun tajjeb li għalhekk li jkun iddefinixxu aħjar mod aħjar mod iktar preċiż il-kategorija OTF. Hekk kif diġà seħ għal MIFID. Ta' prova u koll il-tneħħija tal-exception clause għal SMEs hija taħseb bħalek li għandu jkun hemm lista sabiex ikun nistgħu nindirizzaw ukoll konfidenza fuq is-swieq u l-eliminaw l-abużi. Hija fil-fatt appoġġak fuq dak il-punt. Hija wkoll tilqa il-proposta sabiex ikun hemm kumitat li jagħti l-pariri qabel l-2014 u dan sabiex nidentifikaw abbużi li jista' jkun hemm abbużi li jiġru ta' spiss. Tixtieq u jkun hemm pjattaforma li tkopri ir-regoli. Sabiex indirizzaw l abbużi Rigward il-limitu ta' 20.000 euro, hija ma taħsibx illi dan għana naħelsu minnu. Forsi jista' jkun hemm limitu iktar baxx u u dan jista' jkun utli sabiex ikun nistgħu nsibu soluzzjoni iktar prattika. Tixtieq ukoll tressaq mistoqsija oħra rigward l-informazzjoni privileġġjata fuq derivattivi fuq il-materja prima. Ija, imħazba minn dwar id-definizzjoni, forsi din forsi din tista' tinbidel sabiex tkun tista' ehm, issegwi iktar regoli regoli li għandna bħalissa fuq is-swieq. Grazzi ħafna issa għall grupp Alde Filip Becker. Grazzi ħafna Signor President, jina għan kuna titkellem minn flok il-Sur Klins li jix japologizza sabiex li mux jietaw sabiex jitkellem u nifsu. Nixtieq nirringrazzjaw il-rapporter għal kooperazzjoni tajba li kellna sissa, issa rigward il-kwistjonijiet individwali xie jitkellem dwarhom huwa qatt għandu xi punti li jixtieq ressa L-ewwel net rigward l-ambitu sur l-int fil-fatt ma jaqbilx illi ċerta punti ġu esklużi minn din ir-regolament minħabba li dan jimur kontra il- minħabba dejmur eh, kontra eh, dak li tgħid il komissjoni li tixtieq li kollox jiġi kopert fil-regolamenti tal- fuq regolamenti eżistenti. U għamma biex taqas dwar artikolu 3 li jitneħ artikolu 3 minħabba li jixti minħabba li din ikollok kienet inkludi inkluża fix-xogħol tal kummissjoni Issa rigward il-listi tal-ekim sejħa insiders, naħseb illi irridu inneħu il-pis li jeżistu fuq il-kumpaniji ta' kull daqs. Is-Sur Klins ukoll jgħid illi l-limitu ta' 20.000 euro fil-fatt tista' tiġi konsidrata bħala ehm, prezz baxx f'ċerta stati membri, però f'ċerta stati membri oħrajn dan huwa ammont kbir għalhekk huwa jaħseb li dan il-punt għandu jiġi kkunsidrat fiktar dettal fid-diskussjonijiet fil-ġejjieni. Nilqaw ukoll il-kunċett ta' trading window, però il-kunċett ta' window ta' din it-tip jiġi definit fiktar dettal. Issa rigward eh, il-kunċett ta' high frequency trading, aħna nemnu li rridu ikun hemm valutazzjoni sabiex naraw jekk dawn il-prezzi mhumiex verament użati sabiex ikun hemm manipolazzjoni fuq is-swieq. Nilqaw il-suġġeriment li jkun hemm grupp ta' esperti fuq dan is-suġġett. Issa rigward eh, sorveljanza fuq loader box. books. Aħna naqblu li jkun hemm mekkaniżmi għal sorveljanza transkofinali sabiex eh, il- nevitaw li jkun hemm il-manipolazzjoni fuq is-swieq li seħ f'posti differenti. Aħna naħsbu li kompetizzjoni il-kompetenzi fuq il-likwidazzjoni għandu kolla ċerta regoli, jrid kolla u koll aċċess sabiex kolla aktar informazzjoni fuq il-manipolazzjoni fuq is-swieq transkonfinali. Grazie ħafna. Ma naħsibx li hawn xi ħadd hawnhekk mill-grupp ICR e mela intimis. Grazzi ħafna. Minix ħanamel lista siħa miex ħanaqbel, mux għat nżem il-punti kolla naqbel maħħom, għalix zgurra jiskadil il-ħin unbat. Sempliciment nishtiq najt illi il-grupp tiegħi jappoġġa kważi il-punti kolla illi em. Aħna naħsbu illi dan ħaj tejjeb il-monitoraġġ tas-swieq u jikkoreġu kol l-implementazzjoni sa' sanzjonijiet. Nista' nixtieq nitkellem fuq xi punti ewlenin iżda l net fuq il-high frequency trading. Għanna nappoġġaw il-proposta fir-rapport Iżda għandna kwistjoni bil-figura proposta. Rigward il-kwistjoni ta' 350 transazzjoni, għana din hija ġejja din ġejja minn deċiżjoni li tiħdek fuq suq partikolari Amerikan. U mill-kontatti illi nkelli l atturi fuq is-swieq, għana ħassejna nistgħu l-in minn din il-figura. Minħabba li ġejja minn approċċ eh, autoregolatorju mill-iswieq Amerikani jiena nista' jiena kun kuntent kikun niddiskuti il-figura fiktar dettal, forsi nkunu nistgħu nażlu xi ħaġa aktar ambizzjuża. Tri punt. Dan għandu x'jaqsam mal-mod niteraċ mal-mod tal-abużi fuq swieq rigward kwistjonijiet transkonfinali, eccetera, eccetera. Dan huwa importanti għaliex fl-Ewropa għanna swi bl-ikbar livelli ta' frammentazzjoni. U dan jati lok għal iktar abbużi, u għalek u għalek ukoll sorveljanza hija aktar diffiċli. Aħna nappoġġaw l-approċċ li tieħed Mr. McCarthy sabiex tipprova konsolida l-Otherbook sabiex nassiguraw illi l-autoritajiet supervizori ikollhom veduta aktar ċara tal-miżuri kollha li tittieħdu tal-pjattaformi kollha disponibbli. Forsi nistgħu nitkellmu aktar dwar dwar kif dan kollu għandu jsir. Iżda għal-ħodor din hija punt essenzjali għax nkunu nistgħu nidentifikaw b'mod aħjar il-abużi fuq swieq. nisaw tkellmu fuq il-mekkanizmi ta' monitoraġġ vera, però jekk il-penali ma jkunux biżjed saħħithom skont l-abbuż, mela mbagħad li inti tawweġ ir-regoli dejjem ħajkun eh, ta' benefiċċju għal ċerta nies. Għalhekk naħseb li l-approċċ ta' Sinjor Mek karti wa tajjeb iżda rigward l-amministrazzjoni ta' ċerta sanzjonijiet naħseb li dawn iridu jkunu ta' kastik eh, biżiet li jiskoraġixxu n-nies milli jagħmlu ċerta abbużi. Dawn tkun b'saħħithom biżejjed. Naħseb li l-kol nixtiequ illi din is-sitwazzjoni Eh, ma tkomplix. Naħseb illi xi forma ta' armonizzazzjoni tkun utli sabiex inkunu nistgħu nagħmlu proposta iktar effettiva u nkun nistgħu ntejbu s-suq waħdieni. Issa rigward il-kwistjoni tal-whistleblowers. L-iffukar tagħna hawnhekk huwa fuq il-mekkaniżmi interni, però forsi nistgħu wkoll nħarsu lejn jekk għannix ikonna xi tip ta' mekkaniżmu ieħor, ikonna xi linja ta' komunikazzjoni sabiex ikun hemm notifikazzjoni esterna wkoll mhux biss interna. Notifikazzjoni esterna ta' xi forma ta' problemi. sabiex mekkanizmi interni ikunu appoġġjati minn anka setat esterni. Din tista' tkun seta pubblika illi tagħti lok għall-informazzjoni anonima li tkun tista' tinġib flimkien. Dan żgur kif ikun implementaw mekanizmu ta' dan it-tip b'mod aħjar. Dawn huma il-punti illi xtaqt nitkellem dwarhom. dawn jiprovdu bażi għall-emendi tagħna. Grazzi ħafna, iżda aħna naqblu mal-maġġoranza ta' dak illi prezentajtu. Grazzi ħafna tgħid il-President, ma jidirx li hawn ħadd mill-grupp Gui. għalek jisant il-kelma l-Gottfried Blum. Grazzi ħafna, Sr. President, xsibt illi inqajjem żewġ punti naf illi intom għandkom intenzjoni tajbin iżda wara 35 sena f'Londra naf kemm ta' spiss iswi xlam jirħu fuq il-regolatur minħabba li il-regolatur għandu ħafna gburija, gburija fatali għaliex jesbu li jafu u jifmux qed jagħmlu. Iżejn suspetta l-Komissjoni ma tafx x'in tagħmel. Jiena kont fis-servizzi finanzjarji 12 sena ilu fil-Belt u l-Amerikani pruvaw jindirezzaw kollox billi daħlu il-Financial Modernization Act. Din kienet għatt li għaddiet fil-sena 2000 mill-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien, ma fx kuntomx familjari tagħkom, u l-effett illi ħallit kien illi neħew kważi kollox minn fuq il-balance sheets, kważi xejn ma nbidel għaliex eh, kif għattilkom is-swieq dejjem jirpu fl-aħħar mill-aħħar, xi kultant ikollna ir-regoli tal-konsegwenzi li ma jkunux is-konsekwenza ma tkunx intenzjonata li l-affarijiet imorru għall-ar flok għall-aħjar. Forse lek nixtieq eh, ngħidilkom biex toqgħodu attenti fl-approċċ tagħkom. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li jmiss Sur Ferber. Grazzi ħafna. jina nista naqat ma ninaqat ma dawk li kienet jifirħu li rapporter iżem tewx punti nixbilkom l-attenzjoni għalihom l-ewwel net. Irridu noqogħdu attenti li ma nkunux qed inħaltu pjattaformi differenti illi jistaw uh, joħorġu. Jina qed nara li kollox qed jiġi qed jipprova jiġi kopert taħt mifid u għet nħorġu prodotti jistaw jiġu trattati, sa' dan kollu jiġu deċiż taħt mifid, irridu niddeċidu wkoll niddirizzaw l-abus tas swieq fuq dan, taħdan dan ukoll. Issa jekk inkoplu sejrin kif sejrin, ħaj dan mhux ħaj jidher taħt taħt il-mifid, irridu jkoll nixtiequ li kollox indirizzat taħt l-OTF għax inkella mhux ħajkollna eh, approċ koerenti jekk kollox ħajġi indirizzat taħt il-MIFID. Issa rigward il-high frequency trading, jekk komplu strateġija ta' dan it-tip, jekk qed nitkellmu fuq 250 jew xi figura oħra jew xi mod speċifik oħra, ħajkollna naqbel mal-kellim ta' qabli Kien nitkellmu dwar li FTM numru ta' proposti li nistgħu nagħmluhom. Nistgħu forsi nirranġaw ċerta affarijiet ma għandna nirregolaw l-affarijiet darba mhux darbtejn, irridu għalhekk irridu niddeċidu x'hemm x'għandu jaqa' taħt l-MAD taħt medu ta' x'jaqa' taħt il-mifid għax inkella mhux ħajkolna ehm, approċċ koerenti. Dawk huma il-kommenti li kelli li xtaqt nagħmel fl-aħħar mill-aħħar il-punt ta' aħħar li jekk diġà għandek jek tħares lejn trading li hemm taħt il rapport mifit u jekk tipprova daħlu taħal kollox taħt l-ambitu tal mifit ir-rapporti li ħarġu bħalissa forsi naraw li ċem ċerta punti li du jiġu indirizzati taħt mifid irrit li kolna approċ koranti fir rapporti differenti u mux ikolna konna l-affarijiet indirizzati b'mod f'modi differenti. Irridu nqodu attenti u illi kollox isir fuqtox inkella ħankunu qed namlu d-deni l nfusna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Thomas Mann. Grazzi ħafna. Arlin, inti inatajt ħafna komplimenti u nishti u kol nfaħrek jina u kol. Wara li smajt il-kollega tiegħi li ħadem f'Londra li qal li qal li l swieq dejjem jirbħu niddeċidu x'niddeċidu, naħseb illi għalhekk għandna nqogħdu attenti x'deċiżjonijiet nieħdu u għalhekk jiena kuntent li qed sem f'dibattitu fejn kulħadd seta' juri x'in il-pożizzjoni tiegħu u l-pożizzjoni qed nadottaw bħalissa naħseb li huwa pass importanti qed noħolqu kondizzjonijiet li skontom qed nippruvaw nagħtu iktar seta' lill-leġislazzjoni sabiex is-swieq ikun iktar eh, sorveljati. Aħna għandna ħafna abbużi fuq is-swieq. U għalek dan għandu bżon, għandu bżon komitat konsultattiv sal-2015 din il-kwistjoni ta' ħin hija importanti u hija punt ambizzjuż ukoll. Naħseb iżda li xorta nsa nkunu ftit iktar ambizzjużi għaliex jekk sempliċiment qed nieħdu l-esperjenza mis-swieq Amerikani dak mhuwiex biżejjed, irridu nkunu kapaċi nżidu wkoll xi ħaġa li iktar tagħna. Kwistjoni mistoqs oħra taħt emenda 26 qed nitkellmu dwar issues u kwistjoni toħrajn. Nixtieq għaliex il-parti li u tħassru din il-parti aħna interessati ħafna fl-SMEs u naf li dawn ma jistax jiġu komparati ma' investituri ikbar. Ovvjament, iżda qed nitkellmu dwar lista. U dwar din Għalhekk irgħatu l-opportunità li toħroġ din il-lista b'deskrizzjoni ta' l-individwi illi jista' jkun illi jkollhom l-opportunità illi jkollhom insider dealing. Punt ieħor. Jekk qed nitkellmu dwar sanzjonijiet jeżistu u kemm jistgħu eh, jiskoraġixxu in-nies irrid ikollna nixinejt li tkollha istituzzjonijiet li fil-fatt ikollhom ruwa iktar sanzjonijiet li jkunu ktar effettivi, jridu li l-istituzzjoni tkollhom ruol iktar proattiv, jridu illi Irridu nsaqsu, irridu naraw jekk supervizjoni ix eh, mixtieqa jew le, aħna naqblu mal-pożizzjoni fundamentali tiegħek Arlin. Iżda rridu nħarsu lejn id-dettalji u s-sur Marcus Feber jista' jkun avukat tajjeb sabiex naċċertaw li jkun hemm koerenza sħiħa bejn iż-żewġ rapporti u mhux kollu kompetu kontra xulxin. Id-darba li jmiss forsi kun jista' jkollna laqa li tkun web stream, ħalli nkun nista' kulħadd kun sejra dwar xi qed nitkellmu sabiex in-nies ikun jista' jkun isegwu deliberazzjoni tagħna. nuqgħod jina kontinuament ngħid in-nies sabiex iħarsu lejn l verżjonijiet web stream sabiex kun jistgħu jkunu jafu x'qed jiġri x'qed nagħmlu aħna. Eh, l-atturi fuq iswi jridu jkunu jafu x'approċċ qed nieħdu. Grazzi. Bħala kumment naħseb li aħna dejjem web streamed apparti f'ċerta konsenit fi Strasburgu biss. Hawn xi nies li jixtiequ jitkellmu ma naħsibx illi hemm min jixtieq jikkummenta, iżejn għandi xi kummenti li nixtieq nagħmel b'mod spontanju. Kif qalet Arlene, aħna diġà kellna delegazzjoni ikon diġa kena zjara fl-Azja me delegazzjoni ikon u din ħallit riżultati tajba. Kena sajni kena opportunità saqsu ħafna mistoqsijiet li diversi nies. Ikonna narfu illi s-swieq tagħhom mhux neċessarjament daqshekk komplikati u ma jkoprux daqshekk klassi da daqskemm ikopru s-swieq f'Londra, iżda xorta kien hemm ħsibijiet utli illi ġew kien hemm skambju ta' dejat utli u għarlin diġà ġi fil semmiet u ħadet konsiderazzjoni dawk li kienu pjuttost interessanti se rigward l-ETF li li jissemma fil-rapport ta' Farbus u Mifid jina u kol għandi xie kommenti dwar dan. Forsi bżonn li kunem ċerta tibdil. Il-punti di vista tijaj ma nafx ekkux tajjeb illi kolna proibizjoni fuq il fuq il Eh, fuq il-proprjetà pala kapitali, ġifir ma jkollokx kapital ma jkollokx dak li kim sejjaħ market making capital. Forsi jista' jkollna definizzjoni waħda għax jista' jkun market making capital mingħajr ma jkollna għalfejn noqogħdu naraw 17 ehm, metrika differenti, metodu ta' metrika differenti, naħseb li dak li huwa li qed jiġri fil-Stati Uniti qed jiddu biss kontrazzjoni ehm, figura perċentwali sempliċi. Dikja sempliciment idea u forsi tkun tagħmel iktar sens għal mifid. Iżda ovvjament jekk inres u din l-idea mela mbagħad jkollna nindirizzaw xandum ikunu il-penali jekk inti ma tobdix skont dawn ir-regoli. Kien hemm rapport fil-Financial Times riċentament illi suġġerixxa li ċerta aspetti tal- uh, tal-abbuż fuq is u tal-leġislazzjoni dwar l-abbuż fuq is ma kienx tajba sabiex tinkoraġixxi l-investiment fit-tul. Naħseb li l-prodott finali ta' dak l-artikolu, konklużjoni ta' dak l-artikolu kien li forsi se jkollok kategoriji differenti tal-informazzjoni. Jiena mhux neċessarjament qed nirrikomanda dan, iżda forsi tkun xi ħaġa li nistgħu neżaminawha u naraw jekk forsi dan huwiex il-każ Għax ovvjament in ġenerali aħna rridu li kullam investiment fit-tul u rridu nkoraġixxu dan. Mhux qed ngħid l-artiklu kien tajjeb, però nixtieq ngħid li ġelni naħseb. Jiena nappoġġa wkoll l-idea li kollha sorveljanza fuq il-cross market order books, ovvjament fil-iktar il-qoddim ħajkolna nitlu f-messaging li kun iktar uh, maġġel ġifri konna nara ħarsu le kwistjoni ta' standardization dawn l-affarijiet bdew fil-premessi illi għanna. Dan kollu apparti um, minn dak li qed naħdmu għalih fil-ġejni sabiex konna supervizjoni aħjar rridu illi kollox insiru nafu dwaru fil-ħin illi jseħħ irridu nibru bażi għal dan f'kull biċċa leġislazzjoni li noħorġu bija. Issa rigward il-bażi għall orders Nasab li din għadija tajba u kif qalet Arlin dan kollu qed jiġi ttestjat f'diversi skambji li qed iseħħu. Ma nafx jekk għandix jitkellmu fuq kull ordni fuq kull messaġġ għax hemm differenza bejn it-tnejn fċerta istanzi anka f'high frequency trading, il-fatt li jkun hemm l-ordnijiet ma jfissirx illi din ħaġa ħażina. Kull ma ħajġri hu illi jitteħew l-estremi ta' ċerta fillers forsi ikun tajjeb illi neżaminaw id-differenza xi tkun ir-riżultat jekk nagħmluha għal kull messaġġ miflok għal kull ordni, forsi jkun hemm ċerta proporzjonalità jekk nagħmluha għal kull messaġġ għax inti tkun tħallas għal dak li tuża f'termini ta' infrastruttura. U dawk fil-fatt kienu ftit eh, mill-affarijiet ma qablux magħhom li nużaw l-ordnijiet għaliex inkunu qed nużaw qablux magħhom dawk li qed jagħmlu investiment fit-tul għaliex ma kunx qed nużaw is-struttura b'mod tajjeb. Għal darbohra din irridu narawha f'Mifid iżda billi għajna suġġett xtaqt nikkumenta fuq iżda dan ma jfissirx illi il-kumment dawn il-punti fil-fatt qed e, jiġu mittieħda taħt l-abbużi, qed jiġu mittiekla mill-abbużi. Biex inkompli ma' direttiva, aħna narfu fil-fat illi l-Kumitat Libe għandu rwol illi jizgura li sanzjonijiet kriminali jissegwu tendenza ġenerali. U fil-fat ċertu punti li nixtiequ li jkunu simri b'għaw kif huma ċe dossier li jkun indirizzat f'dan il-kument jew inkella f'kumitat ta' l-ambjent hija xi ħaġa li naħseb irridu nindirizzaw fil-futur. Iżda jiena konċernata li dan ma joqgħodx għaddej minn bħal ballun minn min tim minn tim għal ma jkunna set ta', ta prinċipji li kulħadd jaqbel magħhom u naħseb illi aħna fil-kumitat ikun ikunu eh, sodisfotti b'xi ħaġa bħal din illi nibqgħu ma' ċertu prinċipji bażiċi Naħseb importanti li aħna ma marrux għal xi tip ta' armonizzazzjoni massima f'dan il-punt eh, b'mod partikolari. Il għaliex eh, diġa hemm xi stati membri li għandhom ħafna għandhom ċertu sanzjonijiet hemm kriminali huma ħafna iktar severi oħrajn li m'għandhom xejn. Allura il-punt tatlu huwa li konna armonizzazzjoni minima ta' dawn is-sanzjonijiet kif ġie diġà eh, propost u jekk hemm xi ħadd li jagħmel eh, xi ħaġa ħażina, l-ewwel ikun hemm sanzjoni amministrattiva imbagħad sanzjoni eh, kriminali. Hemm xogħod li qed jgħidu li dan hija xi din hija xi tedida doppja, ma jien ma naħsibx li dan huwa l-kos. Illa li jekk hemm il-possibilità ta' proċeduri kriminali, dan għandu jisir b'mod separat diġà qed nagħmluh fil-Capital eh, Requirements eh, Directive fej fej l kwistjonijiet eh, li għandu xasma kapital, dan ġew diskussi fil-parlament li nejdlu li sanzjonijiet administrativi eh, mandom xieġu imħalta mal-reġim ta' sanzjonijiet kriminali. U naħseb li dan u kol ħajkun et jidħol maċxol fil-qasam ta' tal-ħidma ta' Arlin fis-CRD dawn kienu punti, xi punti li xtaqt nagħmel żgur li hemm oħrajn imma għal darba oħra xtaqt nirringrazzja lil Arlina tal-rapport verament li fetħinna moħħna u kien tassew li għalina. Iva, naħseb il-Komissjoni edha u fil-fat jek tixtieq titkellem tista' tagħmel dan issa. Grazzi, eh, Sinjora President, aħna nixtieq u nirringrazzjaw lil Sinjura Lee McCarthy għal dan eh, l-abbozz ta' rapport li preparat l għaliex huwa fil-fatt eh, konformi mal-fatt li rridu nżidu ir-reġim kontra kontra l-abbuż fil-swieq. Iżda xortam aħna hemm xi punti oħra li rridu li rridu nżidu. Nifmu li il-kussjoni ta' ta' mittenti ta' strumenti finanzjari li l-istrumenti finanzjari tagħhom huma messew negozjar f'suq ta' tkabbir tal-SMEs għandhom ikunu eżenti U nishtiq ukoll nisottolinjaw li kif diġà sema mir rapporter innifisha u s-sur Feve li importanti li nkunu konsistenti u koerenti bejn iż-żewġ dossiers. Mxaġa li naraw fil-abbozz tal-rapport nasbu li tista' tkun maħjar dak li għandu xasam mal-qafas legali eh, fil-fiqdan il-mifit. Imma mxin fil-direzzjoni tajba bl-eċezzjoni ta' tneħħijam tal-kategorija tal-ITF. dana kollu anke kieġi deċiż li din il-kategorija jemneħħija irrid ikun ċarat illi kwalsiasi eh, tip ta' eh, pjattaforma ta' kummerċ anke jekk mhijiex koperta mill-ITF hemm trid tiġi koperta hemm taħċi reġim ta' sorveljanza ta' swieq. Dak illi xtaqt nissottolinja wkoll huwa illi kera li jazma diġa taħdem fuq high frequency trading issues u fuq l-abbus fi swi eh, taħt il afas tal-mifit u importanti li dan ix-xogħol jitkompla. Nishtiq u kol nsemmi punt iħor dwar sanzjonijiet importanti għal darboħra li nkunu konsistenti fl-approċ tagħna anke f'dak li diskutejna fi proposti oħra, mod partikolari proposta ta' CRD, importanti li f'termini tal-applikazzjoni tar-reġim kollu kemmu dwar sanzjonijiet kriminali fil-mifit, izmien li natu għal xi żvilupp għal xi livell xieraq ta' trasposizjoni tal-Istati membri ikun wieħed eh, suffiċjenti biex ikun hemm leġislazzjoni tajba li jsir fi żmien biex nagħlaq nixtieq ngħid li l-Parlament miexi fi direzzjoni tajba. U aħna inħarsu buċa mill qoddim għal diskussjoni tajba biex nipermettu l kolleġizlaturi li jilħu bil politiku sal-axar tas sena kif kien stabilit fl-axar laqa olja. Grazzi tassew. U issa nishtiq naddi l-mikrofonu l-ura l-Arlejn. Ejwa iva, fil-fat ħan nkun Eh, konċiża fuq il-kustjonijiet iktar dettaljati, eh, mandiċ eh, moħħi sempliciment nishtiq li nissetjaw periodu ta' zmin. Umbaċ xtaqt immeċi bil- mm, fl-imkien mal-shadow rapporters fil-komitati differenti. Nishtiq inwieġeb dwar il-punt jekk aħna aħniex f'kompetizzjoni mal-mifet fuq l labus fis-swieq u nixtieq li s-sur Ferver jirrispetta li jekk aħna naħdmu fuq regolament il-punti ta' għanna għandna nibqgħu nżommuhom, imma forsi nżommu nġdu l-attenzjoni u nitfaw l-attenzjoni tagħna fuq eh, punti punti ġodda. Dan jista' jispiċċam taħt mifit imma naħseb illi hemm jekk dan jiġu qajam taħt regolaturi allura hemm naħseb illi hemm huwa għam minnu rridu nieħdu responsabilità tiegħu aħna. Minħabba il-tabella hemm aħna kena nindirizzaw dan, dan il-punt. Naħseb importanti li nisimaw li regolaturi illi meta juħolqu additional values u frammentazzjoni miżjuda huwa ħafna iktar diffiċli nidentifikaw abbużi fis-swieq. U din hija l-unika raġuni għal li jien qajjem dan il-punt taħt regolaturi. Hemm ħafna punti li fil-fatt irridu nkomplu naħdem naħdmu fuqhom vera li għadna fl-istati bikrija, nilqa kull kull proposti anke l-idejat li xidejat li semmew u b'rispons eh, għal kommissjoni dwar deroga l-SMIs nixtieq nżommu dan. Eh, il-fattu dan li eh, fil-fat l-SMIs ma talbux għal dan ċviri jishtiju jkunu konformi ma dan. U ma naħsibx li hemm għalfejn neħu jekk u ma jaraw dan. Irridu naraw kif għan neħu il-pis amministrattiv, ġviri li ma nistax nifhem jekk għalfejn ħan qodu inżommu jekk u ma jishtiju jiex. Ma nafx xini din il- għalfejn għad noqodu intawlu din il-kwistjoni vera li hemm xi ħsibijiet għadejn ma m'hemmx fil-fatt xogħol li twaqqaf fuq dan dak li smajt jena li rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha u hemm persuna li ġiet maħtura biex tagħmel riċerka biex tara rridu nagħmlu dwarha. Iżda birispett kollu il-Kummissjoni e, nitlobkom naħseb hawnhekk qed nisetjaw termini ta' referenza bħala organu elett u mbagħad riformalizzaw il-proċess. Mbagħad Eh, nispiċċaw eh, naraw naqra l-efsa ġettamel, allora nasib dak li rridu namlu u li naraw naqra xħan għamlu aħna u kif dan xa jitħol ma' ġurisdizzjoniet oħra madwar id-dinja. Dak li huwa tal-interess għalija huwa fejn hemm abużi fil-swieq ta' kummerċ Pascal għajem il-kwistjoni dwar eh, l-sanzjonijiet amministrativi, nasib irridu nidħlu iktar fi dettal dwar dan. Nasib importanti għamilt dan il-punt, Signora President, illi ma rridux eh, nisottovalutaw dan il-punt, għawek mux għet nitkelmu dwar multa ta' veloċità, dawn u mam odot li ħajrxu tam deterrent u nittamaw li nħarsu l-inxħaġi ktar specifika f'dan is-settur. Nix nirringrazzja Sur Gozez għal-kommenti tijaw Diġa tkellimt u kol mod bilaterali, Iżda żgur li iktar xogħol irid isir f'dan is-settur. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-sur Manna l-kummenti tiegħu għal darba oħra naħseb hemm dan huwa l-ewwel abbozz u għal daqstant jena konċara xirridu namlu x'ma rridux nagħmlu f'dan is-settur dawk li għandhom l espertiz um, meħtieġa rridu Um, Jiena dejjem niġu patronizzata Missur Blum fil-fatt eh, naħseb li 35 sena fil-Londra ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' eh, jensijam. Uh, eh, fil-fat l-affarijiet jimbidlu imma nishti ngħid li jiena ħadd l-idea tiegħi mill-regolaturi li għandhom għandhom għandhom saqjom ġewwa fissu eh, eh, ma dana kollu ma jfissirx li aħna ma nistawx inżommu mal ma suwi eh, u jiena xorta nibqa' miftuħa għal għal kummenti kostuttivi tiegħek. Il-koll nafu illi met inti għandek su Ewropej ta' finanzjarju jekk inti għandek xi ħaġa pożittiva hemm dwar il-kummerċ il allura aħna nilqgħu biħġarna. Grazzi, grazzi tassew. Fil-fat dwar data ta' skadenza dwar l-emenda din hija 8 ta' Mejju u mbagħad nkun qed nikkonsidraw l-emendi dispeċina Markus ma, ma rajtekx fil-fatt. Iva, sempliciment mistaqsija dwar it-tab dwar it-tabella. Nasib importanti li nkunu ko koerenti um, safej jidher li skont il-voti naħseb li tajjeb li ma rridux hemm nieħdu l-vot fil-bidu fil-bidu dam f-mifet f'mifet wara naħseb irridu nissinkronizzaw dan. Importanti li nagħmluh. Iva fil-fat naqbel bisħiħ madan u nispera u nixxieq li etnejn jittihdu Ija fil-fat ħanamlu dan hawnhekk teoretikament eh, ngħidu li l-vot huwa fid-disa ta' Lulju. Illi huwa fil-fatt sinkronizzat eh, u jekk ikun hemm xi tibdiliet f'xi dossier imbagħad Allora rridu eh, nifmu li fl-axar mill-axar ħan qed nivvotaw għall-istess affarijiet <laughs> għax ma tistax tipprevedi minn minn illu jivvota differenti minn mill l-oħra. Iva, fatt aħna qed nimiraw teoretikament għal plenarju ta' ta' settembru u għal daqstan ta' jemmi sinkronizzazzjoni flimkien ma' mifit. Grazzi tassew, qed nara naqra Nazaqqatajn jekk hemm xi ħadd illi huwa l-estem għal punt illi jmiss fuq l-aġenda fuq punt 5 ġifieri kemm hemm kemm qed niġdu l-investiment lejna fl-Ewropa jvet nara li l-SND qegħdin naf illi madankollu Wolf Klintz is-susajed mhumiex qegħdin ma nafx jekk hemm żven minn ħadd tal-ħodor laqas Dajjab, mela, naħseb illi eh, maħajkonna pauza qabel maħajkonna rekwiziti kapitali eh, fil-daxun nofs, eh, iżda naħseb li dajjab illi neħdu dan b'mod sħiħ. Issa, nibqaw mixin għal punt ħamsam u fuq l-investiment fil europa Efkaristo Polli.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 contracting investments li jidħlu fl-Europa, naħseb illi huwa suġġett li aħna ndirizzajna f'numru ta' drabi, illi li din hija l-qalba ta' numru ta' linni ta' politika li saru f'diversi stati membri u ma' suġġetti wkoll ta' numru ta' attivitajiet minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej flimkien ma' parlamenti nazzjonali fl-istati membri, ġifieri li niġbdu l-investiment. Xejn nirringrazzjak nirringrazzjakom tal-li tajtun opportunità illi namel dan um, Nħuħsib dan il-rapport, nishtiq nitkellem fuq dan il-moment partikolari fl-Europa fejn eh, jekk inħarsu b'mod nazzjonali, b'mod internazzjonali u koll, tħarsu lejn ċirkostanzi speċjali. Jekk wieħed mija um, tidaqatajn eh, minn punt di vista ekonomiku b'mod internazzjonali naraw li hemm sinali pożittivi imma huma fraġi ġifieri aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nilabu e, na ikonna rwol tagħna. Rridu naraw kif aħna ħan ikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli kif ħan saħħu il-kummerċ internazzjonali permezz tal ta' transazzjonijiet trasconfinali u koll indirizzaw il-problemi interni tal-Unjoni Ewropea biex aħna inkunu kemm jista' jkun sfruttaw bliktar mod hemm effettiv ħalli ikonna irkupru iktar b'saħħtu. Irridu l-ewwel inħarsu lejn il-vantaġġi, il-vantaġġi tal-Ewropa, tal-żona euro. U naħseb illi dan fl-aħħar mill-aħħar huma assi u ma si għan negozji Ewropej għassi eh, u koll għal għan negozji barranin. Allora kif għan ibqaw ma din il-pozizjoni tana fil-swiq tal-investiment? Aħna ma nistawx nipermettu illi ekonomiji li huma emerġenti jadduna U f'dak li għandu xaqsam ma l-investiment importanti ħafna li konna l istabilita Naħseb li rridu namlu, li rridu namlu għal daqsantu u għalli nistabilizzaw kemm jista' jkun is-suq eh, finanzjarju b'mod mill-aktar effettiv. Għanna problemi iva imma rridu promovu eh, l-investiment U għawnek minix għet nitkellem dwar fokus Ewropej, Ewropew biss, aħna nafu li l-investimenti huma maqsuma f'diversi stati membri u f'diversi raġuni fl-Ewropa. U allura naħseb illi importanti li nikkonsultaw il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali u naraw li konna input sostanzjali fuq numru ta' aspetti. Irridu nippruvaw nagħmlu l-aħjar użu mill-assi tagħna. biex bekk eh, nibbenefikaw missu wahdini waħdini biex niprovdu opportunitajiet ġodda għall-investimenti u koll niprovdu ix-xogħol f'kull fis-swieq ta' kull tip. Irridu nsaħħu wkoll ir-rwol tal-negozji Ewropej u ninkoraġixxu il-negozji ġodda fl-Europa il għaliex dan joffri opportunitajiet um, ġodda um, kif ukoll xogħlijiet professjonijiet ġodda. Allura naħseb irridu l-ewwel nifukaw fuq uh, il-saħħa tagħna, ġifieri pereżempju l-potenzjal uman li jeżisti fl-Ewropa. Emna għanna nies li huma verament ta' sena li għandhom ħiliet kbar U għal dasand dan huwa importanti biex nkunu kompetittivi, importanti wkoll biex niprovdu kummerċ tajab, importanti wkoll li nisqu wkoll fl-edukazzjoni e, dini dan huwa settur ieħor fejn hemm bżonn tal-investiment ta qed nitkellmu dwar l-iżvilupp ta' potenzjal uman imma wkoll ta' l-iżvilupp ta', ta potenzjal ta' negozji futuri. Meta nitkellmu dwar kooperazzjoni Ewropa u anki li lin mill-frontieri tagħha, jekk pereżempju tħarsu lejn ir-Renju Unit, taraw li huma jagħmlu użu tajjeb ħafna mill-edukazzjoni u mit-taħriġ biex jippromovu attivitajiet ta' negozju. U naħseb illi meta nħarsu lejn il-reputazzjoni internazzjonali tagħna rridu nippruvaw nużaw l-edukazzjoni bl-iktar mod effettiv. U iktar u iktar fl-Ewropa hemm aspetti kulturali dwar il-mod eh, ta' Li illi jagħmlu eh, l-Ewropa eh, meta mm, attratti li tiġbet in-nies u hija xi ħaġa li aħna ddiskutejna anki f'diversi drabi fil-kumitat tagħna meta nitkellmu pereżempju dwar ir-riċerka. Manki meta qed nitkellmu dwar l-użu l-isfruttar ta' riċerka minn negozji. Aħna rridu li jkunna riżultati aħjar f'dan is-settur. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-fondi, ġifier mod partikolari fondi strutturali u f'dawn iż-żminijiet id naħseb li dawn huma sors primarju ta' fondi naf li fil-qafas finanzjarju l-ġdijt rridu nieħdu dan in konsiderazzjoni u fil-waqt li nżommu dan f'moħħna e, fil-żoni ta' kummerċ ħieles, irridu naraw li namlu l-isforzi kollha tagħna biex niżguraw li in-negozji tagħna huma atturi prinċipali f'numru ta' swieq differenti. L-aċċess reċiproku għas-swieq kif ukoll għal prokura pubblika swieq eh, naħseb eh, jaxaġa li l-Kummissjoni qed taħdem dwarha u eh, hija xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar tibbenefika l-Unjoni Ewropea l-interpriżi Zaru medji u nemmen illi numru minn dawn l-elementi diġa fil-fat ġew ġew indirizzati anki f'xogħol li sar minnaħa tal-kumitat tagħna u naħseb li issa rridu niġbru dan kollu f'daqqa biex ikonna approċċ globali permess tal-Eurostat eh, li stati membri jridu wkoll jikkollaboraw biex ikonna eh, data li tippermettilna illi nistudjaw il-negozji inħossu l-pozz tal-situazzjoni tan-negozji u naraw naqra fejn huma il-bżonnijiet ta' dawn il-negozji biex nipprovaw nilqawhom u naħdmu fuqhom biex bekk nilħqu il-mira ta' l-istrateġija 2020. Jekk nħarsu lejn il-programmi li għanna l-dan, naħseb illi rridu niprovaw nitfaw l-attenzjoni tagħna fuq il-kumitat ta' negozju naħseb importanti u għalli noħorġu b'komunikazzjoni li lna li nifmu kif l-affarijiet sejrin fl-Ewropa u kif l-Ewropa tuża il-punti b'saħħithom tagħha u nikkonċentraw ukoll u nindirizzaw id-dufijiet tagħna jekk aħna rridu nixbdu lejna l-investiment Iġviri naħseb illi dan il-rapport stijaj jindirizza dawn iż-żewċ punti ċoħe li kunem l-inizjativa biex toħlo eh, ambjent, eh, ambjent aswi li kun favorevoli għal negozji ġviri nħol u xitib ta' osservatorju biex nejtek eh, tal-investiment. irridu illi morru l-lin mill-ġeneralitajiet u naraw kif effettivament l-investiment ħajvarja minn misat membru għal-ieħor u naraw naqra kif nistaw naqduhom fl-imkien biex nsaxħu l-isforzi tagħna bejn stat membru u ieħor Irridu naraw mam l-opportunitajiet differenti għall-investiment skont l-assi differenti li wieħed ikoll. U jekk irridu nagħmlu dan naħseb illi dan jiprezentam futur iktar sabiħ għall ewropa Dan huwa fuq fuq dak li kelli xinejt fuq eh, ir-rapport tiegħi u fuq eh, il-materjal li fieħ. Naħseb li rridu naħdmu b'mod konsistenti u b'mod strateġiku biex Bekk ikonna dawn l-istrumenti kollha pereżempju mekkaniżmu jew l-osservatorju li semmejt għal um, għal dan il-għan. Grazzi ħafna u grazzi u kol għal rapport interessanti tiegħek. Issa ħandur lejn il-grupp ta' l-SND sur Klebe. Sinjura Klebe, jek Fl-ħar sentejn, għawnek, fil-Parlament u fl-SND konna nitkellmu dwar strateġija Ewropea konkreta l-investimenti u xogħlijiet tal-daqstant. Jiena napoġġa din l-inizjattiva li konna rapport fiħdan il-Kumitat Ekon u napoġġaw l-idea tal-rapporter u sejħa l kummissjoni sabiex tibħejji strateġija għal ġejjini tal-investiment fl-Ewropa. Kif jinsqal fil-rapport, hemm żewġ naħat tal-munita tal daqsam strateġija tal-investiment li aħna nanalizzaw minnaħatana, minnaħana l-FDI flows, u minnaħa l-oħra rridu nindirizzaw l frizar ta' investimenti lokali. ċaħġa li nisqu fuqa fil-rapport. U importanti li ma nifokawx biss l pozizjoni iktar wisa tal-Unjoni fil-klima ta' investiment globali ma nifokaw ukoll fuq l-importanza ta' appoġġ kontinu ta' politika Ewropea preżenti illi huma hija politika ta' investiment wara l investiment Ewropej Għamnek għandif maħħi l-politika ta' koezjoni u l-politika industrijali tal-ġejjini fl-Unjoni Ewropea. Politika ta' koezjoni għadha l-lajn numru wieħed ta' finanzjament tal-investimenti fl-ekonomija reali il-Parlament edha tfassa regoli għal regoli fil-infiq fil-seba snin li ġejjin għal daqstant fil-prezent għanna nkomplu nifukaw fuq l-ispiża sabiex nindirizzaw l-effetti tal-kriżi fil-reġuni, fil-bliet, fl-istati membri kollha tagħna u wkoll sabiex insaħħu l-investiment fl-istati membri kollha. Nixtieq ukoll nisħaq fuq l-abilità ta' fondi strutturali li jintużaw bħala katalisti sabiex jirġdu investimenti ulterjuri sabiex kun hemm iktar saħħa l-budget Ewropew sabiex niżguraw li l-investiment ġust qed jiġi implementat. Jiena naqbel fl-istrumenti finanzjarji innovattivi kemm fil-politika ta' koeżjoni ma fis-setturi kollha. L-istrumenti finanzjarji jistgħu jisaxħu l-budget Ewropew, jisaxħu il-partnership bej pubbliku privat, jiprovdu finanzjament u anka investiment strateġiku fi żmien ta' restrizzjonijiet finanzjarji. Aħna nemmnu li l-Ewropa għandha bżonn bażi industrijali b'saħħitha sabiex inkomplu niġbdu investimenti. Hemm bżonn niżviluppaw strateġija tal-Unjoni sabiex nsaħħu l-manifattura fl-Ewropa, għanna nsaħħu l-kompetitività u s-sostenibilità tal-industrija tagħna u għanna nestabilixxu lini gwida għal l-efficienza fl-enerġija, sorsi ta' enerġija sabiex inħeġġu aktar investiment. Anke jekk ir-rapport ikopri ħafna huwa wiesa fil-ambitu tiegħu hemm bżonn niffokaw fuq l-investiment fil-politika taż żgħażagħ fl-Ewropa il-żazax għandhom potenzjal enormi, għanna żazax kwalifikati, illi qegħdin jintilfu matul iż-żmien għandna ġenerazzjoni mitlufa minħabba nuqqas ta' xogħol u m'għandniex nippermettu li qatt fuq stiżżażax kompli żdied. Rapporter taqbel mi dan li xi Griga bħali. Għal daqstant l għaj u wkoll jindirizzaw ix-xogħol fost iż-żazax. Xtaqt ngħid illi s-saħħa tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea l-kompetitività illi insiru aktar effiċenti faqsam tal-enerġija u ninvestu f'teknoloġija aktar ekoloġika l-Unjoni Ewropea tinsab fuq dimnet sabiex tippromovi prinċipji ta' sostenibilità wara l-iżvilupp, investiment ulterjuri jista' jwassal għal xogħlijiet aktar sostenibbli. Ikonna teknoloġija aktar ekoloġika, u naqsu il- dipendenza fuq kombustibli fossili u hemm bżonn niżguraw illi wara kull strateġija Ewropea ikollna linja ta' prinċipju li tmexxi l-investimenti tagħna u li tibda tikseb tassew valur miżjut Ewropew. Il-proposta minnata l-SND i li nużaw dik li nsejħu il-C tripla transkonfinali, politika aktar ekoloġika u insaħħu il-tkabbir għandna ninvestu fi proġetti li ġibu valur miżut Ewropew li jiżguraw illi l-investiment eh, ikopri kemm jista' jkun qasam wiesa. Bżonn inżommu standard soċjali, kundizzjonijiet ta' xogħol xirqa u nkomplu niżguraw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq qoddimnet f'investiment ta' kwalità għolja l-Ewropa m'għandix tikkompeti fuq xogħol irħis imma fuq sostenibilità tas-sistema ekonomika. Il-proposti u l-emendi tiegħi ħajimxu f'din id-direzzjoni, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ma nafx hawn iktar interventi. Edward, jekk jogħġbok? Għandi nota minn Wolf Klins li s-sur Tramoza kien se jitkellem, pero għadu ma wasalx. Jekk jogħġbok. Uh, but that's okay. Yeah. Iva. Jena nilqa dar rapport mis sinjura Krazza Zagaropoulou u uh, hija uh, ħaġa innovattiva fi żmien meta għandna żmien diffiċli ekonomikament għadu importanti illi nirriflettu fuq xandu jisir għal-ġejjini. Wara kollox jekk nħarsu lejn l-istorja nistgħu naraw li anka s-sistema monetarja internazzjonali u l-IMF eh, ġew ti waqt t tini gwerra dinija u raw illi għandu jkun hemm ġejjini wara din it-tieni gwerra. U ovvjament kien hemm ippjanar flimkien mal-Istati Uniti manka matul it-tieni gwerra dinija. Anka fil- fix-xitwa il-żerja xorta titla minn taħt il-borra għal daqstan tajjeb illi ma naġrux iżejjed b'dan il-b'dawn il-miżuri ta' emerġenza ma naħsbux fil-ġejjieni. Li qed nagħmlu kemm jekk qed nitkellmu fuq regolamentazzjoni jew ħwejjeġ oħra għandna nifmu li għalkemm qed nagħmluh imbona fede sabiex niżguraw li problemi tal-passat ma jirrepetux ruhom, irridu nkunu attenti li ma neżaġerawx sabiex ma noħolqux danni għatkabbir, Kemm qed nitkellmu fuq il-direttiva ta' capital requirements, kull tip ta' regolamentazzjoni trid tkun kawta sabiex ma namlux danni l-likwidita jew inxeklu l-banek b'mod li ma nishtiqux. Hemm ħafna regolamenti illi jekk ikollhom wis dispożizzjonijiet fihom dawn jista' biex tkabbir fil-ġejjieni. Fil-preżent għandna sitwazzjoni fejn naħa hija fissata bil-fiss konsolidazzjoni fiskali u xejn iktar u naħa oħra titkellem fuq tkabbir tkabbir u ktar tkabbir. Imma tkabir minn fejn u ġej jekk ma ninvestux. U importanti li mhux biss nitkellmu dwar tkabir imma xi kontribwixxi għat tkabbir. Dan huwa l-investiment. U minn naħa l-oħra hemm bżonn tħejji l-infrastruttura, l-kapaċità illi tiġbed investiment lejn l-Unjoni Ewropea. Kif għadtu, dan huwa reġun importanti ħafna huwa reġun b'saħħtu u għandu potenzjal enormi u għandna niżguraw illi nkomplu naħdmu kemm permezz tas-suq intern kif ukoll oqsma oħrajn inklużi l-Aġenziji ta' rating u għandna nkomplu nibnu fuq dawn sabiex niżguraw illi fl-aħħar mill-aħħar l-Ewropa tkun iktar attrenti għall-investiment. U dan fejn nifsu jizgura tkabbir, grazzi. Thank you very much. Grazzi. Is-sur Tramoz għadu ma għasalx, jina għan rispondi fisem il-grupp Alde, nota qasira minn Wolf Klins, il-shadow rapporter, illi jappoġġa l bozza ta' Sinjura Krazza fuq eh, l-attrattività tal-investimenti fl-Europa rapport joħroġ b'valuri meħtieġa sabiex insaħħu tkabbiru l-kompetitività fl-Ewropa li huma prekondizzjoni importanti sabiex niżgurraw iktar investimenti fil-ġejjini. Huwa jistenna illi iressa ideat komplementari minn naħa tal-grupp tagħna, l-grupp tal-liberali, u xi ħaġa li hija ġabbilanċata, l-abbozz li huwa ġabbilanċat se jkollu għal daqstant ponti miżjuda u lest jaħdem mod kostruttiv miegħek u xedaw rapporters l-oħra. Żewġ kommenti aktar personali jiena nilqa l-idea illi ressa tal-inħarsu lejn dan bħala element orizzontali importanti fl-inizjattivi kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020. Jiena naħseb illi hemm bżonn nikkonsidraw l-attrattività tal-investimenti fl-istess ħin hekk kif inkunu qed eh, nirreġiżlaw. M'għandniex ngħidu li leġiżlazzjoni u reglamentazzjoni fis-swieq finanzjarji m'għandhomx seħħu. Għandna nkunu konxi ta' se jkun l-impatt fuq it-kabbir. U jekk hemmx xi konsegwenzi li ma nixtiequx u li ikollhom bżonn azzjoni ta' bilanċjar. Naħseb wasanna fi stadju fejn. Palma qal Michel Barnier, kważi laħa il-miri kollha ta' G20 għadu xaqsam proposti leġislattivi u importanti li nitlu fil-fazi fejn irrikonoxxu impatt fuq it-kabir daw fejn hemm bżonn u nħarsu lejn konsegwenzi li ma nixtiequx. Dan huwa parti integrali mill-fiduċa li rridu nagħtu lura lin-negozji fl-Ewropa. U sabiex nuru illi mhux qed nagħmlu affarijiet li joħolqu deterrent għall-investiment. Jekk hawn iktar interventi, Diogo, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sherin jiena xtaqt nifraħ lil kollega Krazza għal-rapport illi prezentat ilna. Hija kwistjoni importanti ħafna u il-kol kemm aħna irridu noqgħod attenti ħafna meta nitkellmu fuq dil kwistjoni għaliex li niġbdu investimenti fl-Ewropa huwa marbut mal-idea ta' tkabbir. U ħafna drabi meta nitkellmu dwar tkabbir, noħolqu situazzjoni fejn konna tkabbir fuq naħa bat konti pubbliċi fuq naħa l-oħra jina tal-opinjoni li fil-preżent dak il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħmlu u li joħolqu strateġija għad u joħolqu strateġija sabiex jiġbdu l-investimenti lejn l-Ewropa u dan ir-rapport miexi fid-direzzjoni tajba. Hawnhekk xtaqt niġbet l-attenzjoni tagħkom fuq xi punti l-ewwel net huwa importanti illi nżommu f'moħħna s sistema ta' taxxa ta' kull pajjiż meta nitkellmu fuq l-attrattività, tkellimna fuq l-Irlanda pereżempju. Imma l-pajjiżi li lin mill-sistema fiskali li għandhom jista' jkollhom politika oħra li fuq livell ta' taxxa tiġbed investimenti barranin. U l-Unjoni Ewropea, fl-opinjoni tiegħi, tista' tadotta politika sabiex tiġbed leha l-investiment minn barra l-Unjoni. L-istrateġija ta' investimenti tgħaddi permezz ta' xogħol illi għandu jwettaq l-Istat f'setturi differenti ħafna pas settur tal-edukazzjoni, tal-ġustizzja. Jew pereżempju l burokrazija żejda li għandna f'ċertu pajjiżi. Dan kollu għandu ikun inkluż fir-rapport. Fl-ħarnet l-istrateġija Ewropa 2020 għandha tkun aktar minn dokument miktub. Din il-politika għandha tiġi implementata. Dak kollu li wassanna l-iktar tkabbir għandu jkun sfruttat għal daqstantin n-appoġġa dar-rapport. Um... Grazzi. Zven? Jidher li wasal, tixtieq titkellem dwar dan? Le, tajjeb. Iktar kellima? Jekk le? Il-rapporter. Grazzi. Lilkom kolla, l-interventi ta'kom, grazzi lil kollegi. U grazzi tal-klima eh, pozittiva li karatterizzat din id-diskussjoni huwa tajjeb li f'perjodu ekonomikament diffiċli nkomplu għaddejn kif għaddejn u għal dak nixaqsam ir wol tagħna fuq xena internazzjonali tkellimna dwar il-G20, ir wol illi għandu jkollha l-Ewropa fl-ambittu ta' reglamentazzjoni internazzjonali naraw se jkunu il-konsegwenzi fuq l-attività ekonomika tagħna ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea f'ambitu ta' strateġija fuq dan reċek u responsabilità ta' stati membri li ħafna drabi għal dak xaqsam l-imprizi li huwa importanti u li jiġri fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali. U huwa f'dan din id-direzzjoni li huma mmirati il-proposti tiegħi. Għandna wkoll nisqu dwar l-istrumenti il-ġodda innovattivi. Fir-rapporti għaj, nitkellem dwar il-project bonds illi ser ikunu parti ta' l-attività tagħna. Imbagħad nistgħu dejjem nadottaw inizjattivi illi jiġu minn barra il-qafas tagħna. Ma nix nifka fuq il-qafas tagħna biss mingħajr ma nikkonċentraw wis fuq eh, dak li fassalna. Għanna nkunu flessibli qudiem idejat li jistgħu jiġu studjati fuq livell Ewropew, speċjalment għal dak li għandu xaqsam idejat li jitrattaw l-innovazzjoni, l-wol ta' żaza eċetera, eċetera. Barra minn hekk, dak li għandna fir rapport huwa ġust l-investimenti huma kwistjoni orizzontali illi jistħoq ilhom approċċ speċifiku. Biżejt niftakru fuq il-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea m'għandniex ninsew illi l-politika industrijali marret lura fl-aħħar żminijiet u għandna nerġgħu intu ħajja mill-ġdid għaliex hemm ħafna reġuni li qegħdin ibatu minħabba dan. forsi nista bażikament ninkludi l-idea kollha ta' konfer rapporti għaliex il-koll nemnu li dar rapport huwa importanti fid-dawl tal-momenti diffiċli li għaddejn minnhom fl-Ewropa bħalissa. Grazzi ħafna, iva fil-fatt huwa rapport importanti ħafna, l-iskadenza l-emendi hija 26 ta' April f'nofsinhar, se nistudjaw l-emendi fit-30 ta' Mejju u nivvotaw fil-Kumitat fit-31 ta' Mejju u rapport nresqoħ u dem il-plenarja fl-ewwel sessjoni tax-xahar ta' Lulju. Grazzi lil kulħadd li parteċipajtu f'din id-diskussjoni. Naf li rapporter għal capital requirements mhuwiex disponibbli sal-11 nofs li kien il-ħin indikattiv ta' bidu għal diskussjoni fuq CRD erba' jiġifieri għandna pawża ta' tliet kwarti dawk li se jipparteċipaw. Fid-diskussjoni jekk joġobkom kunu hawnhekk ftit qabel 11 nofs. Nifqu sadak il-ħin għal daqstant, grazzi.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 ukoll biex ma tal nkollna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

tagħha.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

fuq l-emendi u rapporter u shadow rapporter ħajkolhom xi diskussjonijiet jew argumenti rigward il-sitwazzjoni eh, preżenti fuq l-emendi ta' kompromess. Naħseb li ħanimxu f'din id-direzzjoni għalhekk issa nagħti il-kelma l qotma sabiex jintroduċi l-aħħar żviluppi. Grazzi ħafna. Tal qed l-opportunità li nidħol fid-dettall fuq din il-kwistjoni illum. Dan mhuwiex dibattitu ġenerali dwar Basel 3 u CO2 4 Dak li nixtiequ nagħmlu llum u li ngħidilkom kif qegħdin is-sitwazzjoni ta' bħalissa, sitwazzjoni attwali u kif u l-emendi possibbli jew il-kompromessi possibbli li jeżistu. It-tieni ħaġa li nixtieq nagħmel i illi nagħti merħba u grazzi li shadows u l-staff ta' eh, segretarjat u l-Miss Kurz. nirringrazzjom ħafna ta' xogħolhom. Kieku ma kellniex il-kollaborazzjoni teknika bejn l-istaff tagħna, bil-ħadima tagħna żgur ma kiex irnexxielna nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fid-dettall u fuq il-livell ta' kwalità li għandna bħalissa. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. U l-aħħar u t-tielet ħaġa li xtaqt ngħid fil-fatt li jien verament kuntent u fatti dan nejdu kemm lill kumitat kif ukoll lill pubbliku illi l-Ministri tal-Finanzi issa ħadu il-mistoqsijiet miftuħa għal livell tal-grupp ta' ħidma. Aħna rridu informazzjoni mill-Kunsill u aħna kontenti li ħajkun hemm laqgħa straordinarja tal-Ministru tal-Finanzi fit-tieni ta' Mejju. Għaliex aħna fil-Parlament nixtieq nibdew in-negozjati u sabiex nagħmlu dan għandna bżonn pożizzjoni komuni minnaħa tal-Parlament u minnaħa tal-Kunsill sabiex ikunu nistgħu nibdew dawn in-negozjati. Und den Schwierigkeiten im Rat unsere Linie und Arbeit. rigward l-iskeda u diffikultajiet fil-Kunsill, aħna fil-Parlament ser inkomplu nimxu qoddim b'xogħolna. Ħanżommu mal-iskeda tagħna, jiġifieri li dan kollu jiġi ppreżentat fil-plenarja f'Lulju l-iktar tard. Issa, kellna numru ta' laqat ma' shadows, il-shadow meeting tal-biraħ waqtu iddeċidejna li l-ġimgħa dieħla kuljum ħajkollna laqa mal-istaff tekniku tagħna. Imbagħad meta mbagħad fi Strasburgu ikollna ehm, laqa teknika max-shadows. Aħna bħalissa qed naħdmu fl-imkien max-shadows u dawk il-kollegi li resqu l-iktar emendi sabiex ikunu nistaw naraw kapitolu kapitolu sabiex ikun nistaw nirħu kompromess fuq kull wieħed. Qed nippruvaw inżommu l-istess ammont ta' flessibilità fil- li kellna qabel u nismajna anka fl-aħħar dibattitu li kellna. Hemm ħames punti ewlenin li nixtieq nagħmel illum. U nixtieq intikom eh, idea tal-kompromess li nistgħu naslu għal-jom l-ewwel nett. L-ammont ta' riskju jew l-pis ta' riskju fuq l-SMEs. Fl-opinjoni tiegħi qed niġbdu l-istess ħabel apparti ta' xi dettalji jew tnejn. L-emissjoni tal-kreditu għall smes għandha tkun iktar faċli skont il-proposta ta' Basel. li niffaċilitaw il-kreditu għal SMEs ħatkun ibbażata fuq żewġ pilastri. L-ewwel li naqsu il-pis ta' riskju bi 30% għal għal dejn li jieħdu l-SMEs għammin jisejjaħlu dan fattur ta' bilanċ. Oħrajn jgħidu li il-fattur ta' bilanċ ikun illi naqsu l-pis tal-riskju minn 75% l-50%. Għalek palissa, li dak li għanna palissa, huwa l-idea illi naqsu il-riskju tal-credit rating ftit iktar minn wieħed fil-mija għall-SMEs. Punti uħar nista namlu u li intellaw nżidu il-limiti fuq l-imnut. Tafu, illi fir-rapport tagħha l-Kommissjoni qed saqsi l-liba sabiex tħares li detalji sissa li BA qalet illi ħat tagħmel proposti eh, fis-Settembru. Jekk il-IBA ma, t tippreżentax proposti iżda sa Mejju, mela aħna ħan niftħu l-bibien għal dal proċess kollu fil-proċess leġislattiv fil-parlament. Iġifiri, nibdew passi sabiex eh, nżidu il-limitu għall-imnut mill miljon għal żewġ miljoni. Iżda aħna ma nix l-ħar kelma diversi relazzjonijiet oħrajn li l bieħa jkollha tivverifika u mbagħad ikollhom jgħidulna jekk dan din iż-żieda ix possibbli għalhekk aħna nagħmlu sejħa fuq li bieħ sabiex tieħu azzjoni f'waqta u sabiex ma ddumux nitlajjaw. Rridu nżidu aħna rridu illi nżidu il-limitu fuq l-imnut għal żewġ miljun, irridu nirdu pjaħ. Jekk l-IBA tistabbilixxi illi hemm bżonn din iż-żieda jew bżonn żieda ikbar mela nistgħu nagħmlu żieda ikbar. L-ewwel punt mela dak ir-riskju fuq l-SMEs. Issa dan il-kompromess għandu jkun ibbażat fuq żewġ pilastri kif għedt It-tieni il-likwidità. il-perjodu ta' valwazzjoni għal likwidità irrid ikun maħsub mod effettiv u rrid konsiderazzjoni il-kummenti li jidru l-iktar importanti fl-emendi li mres ġew mresqa. Irridu li jkun hemm atti leġislattivi delegati għal-EOSA. Iġifiri, żewġ pilastri għal din il-kwistjoni eh, tal-likwidità u koll il-periodu ta' evalwazzjoni għandu jkun maħsub mod effettiv fil-fat nixtieq illi nuża il suġġerimenti tal-kollegi f'dan il-punt u nishtiq u ikun hemm atti delegati. It-tielet kumment illi xtaqt namel għal il-kwistjoni tal-numerazzjoni tal-banek u il-bonuses. Issa l-kwistjoni kif indaħlu dan kollu fin negozjati tagħna mal-Kunsill. Bħalissa qed niffaċċaw limitu u um, flus li nataw skont variabli fiss. Bħalissa għanna tfassil ta' 100% wieħed għal kull wieħed ġifiri. diħeċ hija xi ħaġa li konna ninnegozjawha. Għana rridu li nitlu fin negozjati b'regolament strett u għalhekk għandna din il-proposta ta' varjabbli fiss li jkun ta' wieħed għal kull wieħed 100%. Ir-raba sezzjoni ta' diskussjoni hija s-sifis. Di bażata skont ix-xogħol anzi ta' Basel, aħna irri nixtiequ li jkun hemm buffer sistematiku għall istituzzjonijiet l-iktar importanti, l-awtoritajiet nazzjonali flejba irridu iridu identifikaw dawn is-sifil skont ħames kriterji differenti u mat il-buffer irid ikun bej wieħed u tlieta fil-mija iżda u taħt eh, sitwazzjonijiet ta' eċċezzjoni titla l-10 fil-mija. L-aħħar punt ewlieni xaqt nitkellem fuq illum u li noħolqu distinzjoni fir-regolament skont il-mudell ta' negozju. Aħna maħniex ħajna xinna nirranġaw jew nsibu qbil fuq dan kollu skont il-skont Basel. Għalhekk iddeċidejna fil fat il-President qablet illi matul il-ġimgħat li ġejjin nistgħu nistiednu l-ex kummissarju Likner u dan jista' jkellimna dwar il-grupp tiegħu u l-istruttura bankarja. Bekk inkunu nafu x'qed jiġi kopert mix-xogħol ta' Basel. Sa parti dan kollu? Nistgħu naraw ukoll Nipruvaw naraw ukoll fejn hemm distinzjonijiet bejn dan kollu u Basel mingħajr ma mmorru kontra il rulebook Naf li mhux kulħadd jaqbel mal-skeda li għandi, iżda nafu li dan ir-regolament ma jistax sempliċiment ikun kollezzjoni ta' xewqat nazzjonali, irridu li nagħmlu dan li xogħol jkun speċifiku għal banek. Sabiex, ikollu impatt fuq l-ekonomija reali u wkoll kun japplika għal banek kollha. Iridu nistabilizzaw il-suq bankarju, il-suq intern, u rridu noħol mekanizmi għal flessibilta. Iżda huwa suq intern illi rridu dejjem inżommu f'moħħna. Ma nistawx sempliċement namlu, nieħdu x-xewqat tal-istati eh, membri kollha unġbon flimkien dan ħajjimmina l-fundament il-pedamenti. Ma nistaw ximmarru kontra regoli eżistenti. Hemm żewġ oqsma li nitħlu nidħlu fihom hawnhekk nistgħu nitkellmu dwar il-ratios ta' influenza, leverage ratios u nistgħu nitkellmu fuq ukoll fuq l-NSFAs. Għandna dawn żewġ oqsma illi nistaw naħdmu fihom u ħanamlu suġġerimenti għal differenz biex sabiex kull sa namlu differenza bejn aspetti differenti f'dawn iż-żewġ oqsma. U naraw anka jekk hemm x'oqsma oħra nistgħu nindirizzaw. Dan jagħmilha possibbli għalina sabiex ninkorporu ftit mill-xewqat illi jem minnaħa tal-membri u dawn ġew mresqa permezz tal-emendi. Kif diġa għattilkom il-ġumaddi la jkollha laqat tekniċi kuljum u fl-aħħar tal-ġimgħa ġifiri nar il-ġimgħa fil-ħodu ħajkun hemm laqa teknika bejn ix-shadows. Ħajkun hemm ukoll proposti għal emendi u deċidejna illi sa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 ġifiri li kellna ma laqat preċedenti, ma laqat preċedenti illi kienem ma shadows u anka laqat li diskussjoni għakna minnum ħat diskussa il diskussa u nġibu kollox fl-imkien nar l-erba sabiex ikun nisan nipprezentaw kollox nar il ġima għanna laqat oħra li huma skedati mal-partijiet interessati, mal-kollegi, sa maħniex ħanitkellmu mal-lobbyists barra minn din il-kamra qed nifukaw l-isforzi tagħna mal-kollegi qed nifukaw fuq iktar minn 2000 emenda li għandna sabiex ikkonna bażi għax-xogħol fiħdan dan il-kumitat. Meta ikkonna din il-bażi komuni u mbagħad inkunu nistgħu nieħdu dan kollu għan negozjar mal-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li issa Nista nagħti l-kelma lil Lidja Bullman għal grupp SD. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Karas. Grazzi ta' xogħol sfiq li għamilt u tal-ħin li inti dedikajt. Eżis membri. jiena naħseb illi hemm xi ħaġa li hija verament eh, eċċezzjonali f'dan il-grupp ta' shadows f'dan il-grupp ta' ħidma. U dan huwa u dan qed ngħidu bħala persuna li kien fil eh, grupp oħra ta' shadows hemm rieda tajba ħafna sabiex nimxu fl-istess direzzjoni, nimxu fil direzzjoni tajba u din hija ta' kuraġġ kbir ifisser li ħanilħu kullu nistgħu nilħu u kullu nistgħu nagħmlu kontribut serju għal leġislazzjoni u kullu nistgħu nipprevjenu li jkun hemm iktar kriżi fil-futur. Ħanejdilkom x'huma l-punti importanti skontna. Aħna fil-grupp SND ksibna appoġġ minn membri minn gruppi oħrajn u anka minn rapporter. Ovvjament l-enfasi ħataqa fuq punti differenti. Iżda xorta ħan semmi kolloxin. L-ewwel net. Maċ skużi. Il-gruppi kollha iħossu li l-banek ma jistawx ikomplu jġibulna ħafna skużi u jissuġġerixxu illi min qed iħallas it-taxxa ikollu jħallas għall iżbalja jagħmlu l-banek stess. Dawn l-iżbalji huma riżultat ta' ġestjoni ħażina. Irridu illi nwafqu din il-ġestjoni ħażina. Kien hemm ukoll dibattitu ehm, dibattitu ħaj ħafna dwar kif namlu differenza bejn l-atturi differenti fil- fis-sistema kollha. Hemm dawk li riskju, hemm dawk li ma jħdux riskju. Irridu noħolqu s-sistema u nħorġu b'soluzzjoni. Ħadd ma jista' joħroġ bil-aħjar soluzzjoni, hemm min qed jgħid l-aħjar hija l-balance sheet, ħadd jgħid li għandna bżonn kategorizzazzjoni skont skont kull tip, ir-rapporter għandu l-opinjoniet tiegħu dwar x'għandha tkun l-aħjar mod sabiex noħol u differenza noħol u ċerta differentiation. Iżda naħseb li nistgħu nilħu kompromess jekk għandu xikun hemm rekwiżit ta' kapital, ġestjoni, likwidità. Dawn huma kollha opinjoni differenti. Iżda għana rida tajba illi sibu kompromess. Irridu niddistingu bejn min qed joħloq dawn ir-riskju u min mhux qed joħloq ir-riskju. Irridu nidentifikaw x'inhu x'inhi sistema bankarja sostenibbli u dan għall SMEs, għall konsumatur tal-imnut u naraw ukoll fejn hemm ir-riskju. Il-banek ma jistgħux qogħdu jihbew wara subajhom. Sur Karas għandu raġun, ma nistawx uħru struttura ġdida bankarja. Issa nistaw nibdew inħejju għalijan, qed naħdmu f'dan l-isfond. Dan huwa xogħolna. It-tieni punt. Ma rridux iktar skużi u dan japplika wkoll għal mistoqsijiet miftuħa li hemm fil-CRD tlieta. Il-flus li nataw, remunerazzjoni, diġa għassamiet, aħna nilqaw ir-rida tal-rapporter illi jidħol fil-mistoqsijiet miftuħa hawnhekk f'dan il-punt. Ħajkun hemm kunflitt mal-kunsill f'dan il-punt, żgur kollegi. Aħna diġa qed naraw is-sinjali ta' dan. Il-kunsill ma jistax jireġixxi hawnhekk għaliex ma iżomm mal-iskeda tiegħu. Ma jidirx illi jrid jidħol fil-kwistjonijiet illi huma tal-iktar interess għal pubbliku iġifiri l-ħlas li remunerazzjoni jew il-tfassil fiss. Jiena ħerqan sabiex nara l-ewwel dibattitu pubbliku mal-Kunsill fuq din il-kwistjoni għaliex nimmaġina il-mezzi tax-xandir kif ukoll min ikun qed jivvota ħajkollu interess partikolari f'min verament f'min qed jipprova jikseb xiex f'dan il-punt u min huwa responsabbli sabiex joħloq proposti u min huwa responsabbli sabiex jimblokka ċerta, ċerta proposti. Naħseb illi jekk nuru l-istess l-ammont ta' kuraġġ meħtieġ żgur il-Kunsill ħajitlab din il-battalja rridu nħallu effett pozittiv fuq l-ekonomija. Ma nistawx illi noħorġu bir-rekwiżiti l-ħżina, rekwiżiti illi ħajħallu l essem ħajħallu il-pis fuq l-SMEs. Din hija xi ħaġa li rridu nevitaw. Is-Sur Karas tkellem dwar il-proposti hawnhekk. U fil-fatt flimkien qed naraw kif nistgħu nagħmlu din proposta, proposta tajba l-SMEs Il-grupp tagħna għamel suġġerimenti ċari u naħseb li nistgħu nilħu fi fatt konsensus fuq dawn l-emendi. Waħda mill-ikbar kwistjonijiet kienet l-armonizzazzjoni minima u massima. Ir-rapporter għal illi jrid qafas komuni leġislattiv u dan irġikun ikun flessibbli sabiex jieħu konsiderazzjoni il-det dettalji u l-differenzi bejn kull stat membru, aħna l-koll naqblu fuq dan u naħseb li nistgħu nilħu soluzzjoni komuni fuq dan kollu u naf li nistgħu nilħu soluzzjoni tajba għal kulħadd, kooperazzjoni tajba għal kulħadd. Grazzi ħafna issa ħanaqra l-speaking list għaliex xanna nofsija għandna lili eh, bħala eh, shadow tal-de għaw Peter Sr. Jr., Oli Schmidt, għaxet naraħi serja li deħ nixtieq infakkar il kulħadd li dan kollu ħajkun ikkonċentrat fuq il-kompromessi kif qed il l-kompromessi u mhux qed ippruvaw nitlu fl-emendi kollha l ta' emendi li hemm imma ħnamlu l li nistgħu nagħmlu fil-ħin li għandna disponibbli. Tinkutax, tinkutax ħantikom il-kelma. Presidenti ġinterrotta. Issa għall-Alde Group nixtieq ngħid xi punti dwar ix-xogħol li qed iseħħ l-ewwel net eh, dwar eh, l-SMEs eh, u dwar il pism ta' riskju l-proposta marbuta ma' dan, aħna kontenti b'dan u nixtieq niġbirkom l-attenzjoni għal darboħra dwar il-fatt li aħna emendi illi jżidu mekkaniżmu ieħor illi huwa wieħed miżjut biex bekk naraw li ndirizzaw din il-kwistjoni ta' kapitali jekk dan il-risk weighting ma, ma jaħdimx. Ġifieri huwa speċi ta' mekkaniżmu miżjud bħala l-aħħar rikors. Naħseb li dan jista' jidħol bħala parti minn artiklu 443 għam um, flimkien mal-lodot makroprudenzjali għaliex nemmen li kif intqal dan m'għandux għalfejn jiġi użat kullimkien il-ħin kollu. Fuq eh, il-proposta ta' likwidità naħbel eh, b'mod ġenerali fuq eh, is-suġġerimenti li ġew prezentati, naħseb li hemm eh, emendi oħra li għadhom ma ġewx ikkonsidrati, eh, per eżempju l-emenda tiegħi numru 97, ġifieri li ma nħallux l-istok ta' assi likwidi u li kunna xi tip ta' linji gwida kif dan jistgħu isiru, naħseb dan ikun ta' għajnuna lejna. Imbagħad meta nitkellmu dwar għati delegati biex indaħlu dawn eh, il-proposti, naħseb li tajjeb li nagħtu daqatajn lejn il-metodoloġiji u il-modi kif dan jista' jiġi żviluppat li fl-aħħar mill-aħħar marbut ma dak kif għattajb inti dwar il-mod differenzjat ta' leverage u ta' SFR u fil-klawżoli ta' revizjoni dan istaw eh, nidentifikawh u naħseb illi jista' jidħol permezz ta' dħul ta' delegat fi żmien sena li ġejja biex nkunu nistgħu ndaħlu dawn l-idejat eh, aħjar f'artiklu 402 iktar mill ħalluhom f'artiklu 481 kif qegħdin preżentament għal darboħra potenzjalment jista' jkun um, konfront mal-proposta leġislativa u lat delegata u għal dastant li nixtieq li jsiru li nagħtu preċedenza l dak li jiġi jiġi qabel li jekk għandna data ta' skedenza allura jrid isir għad delegat jekk m'hemm xi tip ta' eh, leġislazzjoni preċedenti irridu naraw xħaj preċedi il-xiex, ġviri l-imkienet l leġislazzjoni sħiħa. U jekk memx leġislazzjoni dwar dan allura sir permezz ta' delegat biex bekk nkunu qed nagħlqu l-ħidma tagħna fuq dan il-punt biex bekk ma neġux il-maqfa mill-li nieħdu l-inizjattiva l-ħidma tajba fuq artiklu 404 naħseb illi fil-fatt eh, hemm xi modi kif jiena hemm eh, nixtieq li inbidel din il-ħidma li għaddejja preżentament x'rid ngħid il-definizzjonijiet li għandhom xaqsmu mal mal-eligible collateral central banks ma naħsibx li qed nindirizzawhom b'mod eh, adattat bizzet u naħseb li l-proposta parti minn wieħed li ta' 04 għandha dan l anem u dak kollu li hemm ferba punt li ta' huwa neċessarju meta inti tkun trid tkun konformi ma' dawn il-kondizzjonijiet kollha possibilment minn eh, nistaw impoġġa l-ewwel tnejn flimkien ma' oħra u naħseb li dan ikun biżejjed. Nixtieq nirringrazzja l darba oħra u ngħid eh, li importanti li jkun hemm definizzjoni ta' bil meta jkun hemm eh, repurchasing u li swapping tal-qafas ma jkunx jod taħt dan. Meta nitkellmu dwar 404.5 naf li qed jiġi f'moħħkom li hemm tieħdu il-proposta ta' Lamberts din kienet kwestjoni li jena għajjimt imma ma naħsebx li huwa meħtieġ li nillimitaw dan għal safeguarding about the proportionality minn 200 għal 250 miljon euro Illa lix dan jista fil-fat jidħol taħt emenda ta' kompromess 106.1 eh, u naħseb li permess ta' dan eh, il-grupp tal għaldej jkun iktar ikunu iktar kontenti. Fl-axar mill-axar nixtieq ngħid xi kummenti dwar il-kwistjoni ta' minimu massimu ġviri eh, x'namlu blodot makro predenzjali naħseb li qed nimxu fid-direzzjoni tajba Naħseb li rrid ikonna xi faċilità biex nippruvaw naġġistaw il pejs ta' riskju f'ċertu stati membri, b'mod partikolari f'dak li għandu xaqsam eh, mal-proprjetà residenzjali f'dak li għandu xaqsam mal-buffers ta' tal-assi hemm dibattitu fuq jekk hemmx kontroll fuq livell Ewropew u naħseb li eh, fil-pozizjoni interessanti eh, li għatkom kif esprimejtu naħseb li dan jimxin parallel u jisir b'mod b'mod fejn fil-fat per eżempju fi żmien tliet xhur inti eh, tiġi notifikat li dan mux qed isir. Naħseb li il-membri tal-grupp tal-alde fil fatt huma dizappuntati jela għaliex huma kompletament opposti, allura naħseb li jrid jintlaħ kompromess bejn iż-żewġ pożizzjonijiet. Naħseb li dawn kienu e, il-punti li jien mxtaqtem insemmi rigward l-emendi e, li saru minnaħa, ġew prezentati minnaħa tal-grupp tiegħi. U sa Filip jekk jogħġbok. Grazzi Sharon, iva l-ewwel net nixtieq minn Ringrazzja mill-rapporter u mod kif mari qed indirizza dan il-proġett ta' napprezzaw ukoll il-moħħ miftuħ u xewqa għal kompromiss. L-ewwel punt id-differenzjazzjoni Ja, fil-fatt aħna konna t-nargumentaw, il-li rridu differenzaw modelli differenti ta' banek sifis fuq naħa, banek fundamentali, unbat hemm ukoll dawk li jiġu bejnietom. L-ewwel qed irridu tajb li nagħmlu differenza u wkoll illi naraw li huma rekwiżiti mistennija mhux biss dwar likwidità u leverage minn dak kull kategorija fil-fatt dwar l-openings li id-deċidiet li t-tinfetaħ jom marin, xtiq nejt li tajab ukoll li nindirizzaw koll il-problema bejn Fundamental Universal Banks eh, anki wkoll vizavi il-kapital. Dwar il-likwidità, dwar eh, l-adozzjoni ta' diversi punti naħseb illi bejna t delegati u bejn leġislazzjoni rridu naraw xiġi l-ewwel aħna wkoll nilqgħu restrizzjoni għal collective investment fuq takings. Jekk dan ma jsirx permezz ta' istituzzjoni individwali, allura hemm dan m'għandux jidħol fil-ratio ta' likwidità taħt l-undertakings aħna u koll ninsistu b'mod għawi l-adozzjoni ta' 1-0-1-5 biex inkopru riski ta' kontraparti illi dawn ikopru koll riski ta' ta', ta likwidità. Aħna rigward mill-izvelar naħsbu li dan jista' jħolq iktar trasparenza fis-swieq fl-axar mela ħan ixxeq ngħid ukoll li l ħarġa studju ta' impatt li tgħid li l-industrija diġà fil-fatt hija konformi ma' fil-mieta l-NSFR u il-fatt li aħna qed nipproponulhom dewmien naħseb li importanti li peress l-industrija diġà waslet hemmhekk ma nqogħdux eh, ma jkunx dewmien li mhux neċessarju il-fat li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fuq il-leverage, fuq kapital, fuq likwidità b'mod ta' differenzjazzjoni. Naħseb li jekk li l-ħidma tagħna tkun ibbażata fuq ehm, il-fatti, ġifieri li jkun evidenza prattika li fil-fatt eh, turi li ehm, r-riskju li aħna nselfu ehm, lill-SMEs huwa bejn 50-75% imma għandu jkun ibbażat fuq il-fatti. Mux biss għax aħna nħobbu l-SMEs, imma l-għaliex ma nxuqux li kunem xie xinuqqas f'dan is-settur. Dwar il-benchmarking, Nix dak li nixuq naraw għal darbohra huwa l-izvelar. Iġifiri kif riskju partikolari hemm jiena tam rating f'suq partikolari biex bekk tinħoloq disciplina fis-swieq rridu nixuq kol naraw rekwiżiti ta', ta kapital marbuta ma' ċertu eh, modelli rajna dan partit oħra ta' leġislazzjoni u nixuq naraw ukoll ma' hawnhekk dwar il-kapital kif qatt eh, qabel aħna nirrekomendaw approċċ differenzjat u dan ma jfissirx madana kollu illi eh, naqaw taħtem imorru iktar fil-bax mill-livelli tal- ta' Basel 3. Fil-fat il-GVC għandu jkun l-olam livell naħseb li irridu nindirizzaw dan eh, f'żavil banek bl-iktar mod eh, favorevoli. Rigward koko instrument aħna nixtiequ illi ikon high market conversion based trigger illi dawn jiġu li dawn jiġu skattati kemm jista' jkun malajr mhux f'nofs il-kriżi. Anke fuq il-buffer kontraċikliku nixtiequ ngħidu li rridu nkunu ċari fuq li ma tip ta' dejn qed nitkellmu. Dejn sħiħ, dejn pubbliku u dan b'relevanza mal- mal-percentaċ tal-GDP. Rrid kunem monitoraċ ta' asset price bubbles b'mod sħiħ U um, irrit ikonnam approċ differenti rigward dawn triggers biex naslu għall-implementazzjoni ta' buffer ċikliku. Hemm ukoll um, il-fat um, tal-proposta li aħna nilqaw li ħajrpej ma tkunx ola minn min, min page, viri li din tkun konformi ma ċertu ratios aħna nemnu li xi ħaġa simili għal wieħed għal erbejn hija xi ħaġa li hija tassew raġonevoli u ninsistu li din hija raġonevoli ġveri t tkun inqas jekk rridu nkunu raġonevoli. Il-kwistjoni ta' shadow banking mbagħad nixtiequ li jkun hemm iktar espożizzjoni u anki jkun hemm limitu limitu li jkun enforzat li jkun hemm daħħal għal darbohra fil-leġiżlazzjoni nixtieq li eh, fid-diskussjoni nilħqu xi ħaġa f'din direzzjoni ma' kif bdejna nista' ngħid li hemm tibdil hemm serju biex ikun hemm maġġoranza qawwija fuq din il-parti importanti tal-leġislazzjoni. Grazzi ħafna u issa ġan. Iva, grazzi, Signor President. Jiena fil-fat ħankun eh, konċiż għal għax marxax nqot għaddej minn emenda għall-oħra għax din hija fl-aħħar mill-aħħar diskussjoni pubblika. Ma nixtieq nirringrazzja fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol għax-xogħol li sar u naturalment hemm ħafna iktar xogħol li qed irid isir nixtieq li nofri eh, mlappoċ appoġġ għal punti eh, li tres u żgur li għandi naqra ta' problema bil-kwistjoni tal għati delegati. Dak li għandu xieqsam mifid Naħseb illi l-tini stadju tal-atti delegati fil-fat jippermettu li jerġa' jinfetaħ id-dibattitu fuq it-test inizjali u dan jaħdem fi żewġ direzzjonijiet. Ġiviri għandek il-lobbies li qed jgħidu isma' dan qed imur kontra l-an oriġinali tat-test dwar ir-rekwiżiti. Imbagħad fuq naħa l-oħra qed jippruvaw morru kontra dan. Allura aħna xi ftit imħasba dwar dan dwar dan il-punt partikolari u kont qed naħseb ukoll dwar jekk forsi nistgħux nreferu rwieħna għal proġess ta' kodeċiżjoni meta għandu x'aqsam ma' CDR u ngħid dan għabbażi tal-esperjenza li għandi jiena fil-qasam tal-atti delegati. Meta qed nitkellmu dwar il-mifid imo li jista' jkollna riżultati fil-fatt eh, kemm xejn speċevoli allura nitlob il rapporter ħares dan. F'dak li għandu xasam ma' remunerazzjoni naqbel ma' rapporter fil-fatt qed jirrikonoxxi li jiena kont eh, kont qed ngħid xi ħaġa minna eh, ċoħe li jista' jkun hemm inġustizzja u jekk fil-fatt jekk dawn jiġu esklużi dan dan is-seħħ allura nkunu qed nagħlqu bibien illi nfetħu fl-aħħar mill-aħħar mill-proċedura ta' trasposizzjoni. Iva, tgħid is-Sinjor President Korin. Jiena tgħid Korin u kol napprezza dan il-xol siwi li sar l isforzi u l-mod kif qed tiġi indirizzata din il-kwistjoni u l-inżommu ukoll ehm, ir ritmu fil-waqt li nżommu l-kontenut meta nħarsu lejn l-iżviluppi hemm tal kunsel donnu li meta naqblu nispiċċaw f'cocktail ta' jew kellha ta' xi lista ta' xewqat tal-diversi stati membri. Allura huwa l-obbligu tagħna illi nħarsu lejn approċċ eh, Ewropew b'mod mill-aktar raġonevoli li xiridu nibqgħu nżommu ritmu f'din id-direzzjoni. U għal daqstant naħseb illi kif ehm, edet il-proposta eh, hija waħda pozittiva. Anki eh, fuq sma oħra rridu noqogħdu attenti illi naraw xikun ir-rwol tal-ISRP u l liba u naħseb illi hemm iktar xogħol li jrid isir rridu nkomplu negozjaw f'ċertu setturi viżavi l kunsill rigward ir-rwol tal-IBA. U dan eh, din hija tradizzjoni tal-Parlament dak huwa dak li konnet qed nagħmlu fl-aħħar snin. Rrid inqajjem tliet kwistjonijiet. Eh, mela l-ewwel net dwar eh, l-LCR. Il-mistoqsija hija jekk aħna rridu irridu xnieħdu ċertu klasijiet ta' maqasi fil leġislazzjoni nista' naqbel illi Irridu morru għal għati delegati jew nkella kif għal sur Jean Paul Gozes għal proċess tam in, in the, as part of the review. Kod deċizjoni, importanti li f'din ir-reviżjoni neħdu konsiderazzjoni dawn il high securities. U żgur li rridu nżommu il pożizzjoni tagħna ġifieri li konna kriterji ta' kwalità illi ija għanna bżon il-kwalità, iżda l-approċ tal-Kommissjoni li tgħid li l bonzi jiġu kopruti u securities le, dan mhux minnu, ġifieri li rridu morru għal kwalità għolja f'kull settur u din titkun parti mir reviżjoni. Jiena napoġakom biskieħ f'dak il-punt dwar remunerazzjoni, anke f'dak li għatu dwar il-modelli ta' negozji fuq il-leverage, fuq il-differenzjazzjoni naħseb illi fir-reviżjoni rridu nieħdu konsiderazzjoni l-banek pubbliċi u ikoll is-self eh, pubbliku u iktar eh, xogħol irid isir fuq isir fuq l-approċċ maħuta hawnhekk u kif nidifferenzja u nidirizzaw il-kategoriji differenti. Forse ma nistax nifhem daqstant għala għandna natu il-poteri ta' ta' diskrezzjoni l istati membri biex jimponu kwota ta' livell wieħed bżieda ta' 10% iżda dak forsi tista' tiċċaraħ kemm jista' jew fi stadju ulterjuri. Grazzi u issa Peter Simon. Grazzi eh, tassew, esu eh, kaversi tal-li xriġ dan il-kompromess u verament eh, għamil bieċa xogħol tajba anke fuq il-punt tal-SMI sal li xtajtna direzzjoni li fija suppost qed nimxu intom meta l-Komissjoni titkellem dwar pis ta', ta riskju rigward l-SMIs, titkellem dwar il-riskju ta' persuni eh, naturali. Hawnhekk jekk qed nitkellmu dwar nies li qed jagħmlu negozju bħala nies naturali, jekk intom tħarsu eh, kemm jeżistu kumpaniji żgħar fuq livell mikro u jekk taraw illi fil-fattu ma mandomx riski jew kell għandhom riskju żgħir, irridu allura noqogħdu attenti li nieħdu konsiderazzjoni lilhom ukoll. U ngħidu li huma mhumiex probabbli li ħajkawżaw riski. Semmi punti għor li ma semmix qabel, ċe dwar il-kompromessi futuri dwar eh, livelli ta' differenzjazzjoni. Per eżempju, jekk nitkellmu dwar self ċertu garanzija ta' ċertu assi fuq id-dar, per eżempju. Ir-riskju jista' jkun li jkun hemm ċertu swieq li jkunu kemm xejn sensittivi u nixtieq li dan jidħol fil- fil-proposta ta' kompromess biex naraw li jkun hemm possibilità ta' l-insewu għax hawnhekk qed nitkellmu dwar volatilità baxxa ta' mis-swieq ta' proprjetà. Għaldaqsant fl-imkien ma' simplifikazzjoni ta' kreditu, krediti li li jenataw għanna fil-fat effett fuq mis-swieq li huma Eh, li huma sensittivi. F'dak li għandu xaqsam ma' swieq tal-proprjetà hemm ċertu rekwiżiti ta' kapital. Ek per eżempju natu daqatajn lejn xi swieq li hemm imxew il-qudiem iktar b'diffikultà Nasib irridu namlu dan it-tibdil biex hemm dawn is-swieq tal-proprjetà tal namluhom iktar stabbli. Issa prevanxi kjoġbok. Grazie ħafna. Signor President. Naf l-abiltajiet ta' Sur Karasis fej waslu, u għandi fiduċa sħiħa fl-abilta tijaw illi iressa mm, proposta b'saħħitha jiena minix parti mix-Shadow Reporters U ma nistax insegwi l-istruzzjonijiet illi tajt. Għal dak l-għandu xaqsam il-kompromessi li tresqu, naħseb illi jem kwistjonijiet oħrajn li hemm bżonn jiġu indirizzati wkoll. U jien jidher li illi hemm ċertu aspetti li għandhom ikunu inklużi fil-pozizjoni inizjali b'saħħita tal-Parlament. Philip Lambert staqsa mistoqsija dwar il-Shadow Banking System u naħseb li dan iqajjem il-punt ta' mekanizmi ta' kompetizzjoni marbuta ma' Basel. Jekk inħarsu lejn dan, hemm bżonn inżommu f'moħħna il-sistema ta' shadow banking u bżonn ukoll inżommu f'moħħna l-mod kif Basel tiġi implementata u kif tapplika għas-sistema bankarja dinjija b'mod ġenerali u dan ifisser ukoll dak li għaddej fun naħa l-oħra tal-Atlantiku. Naħseb li għanna jkollna pożizzjoni ċara fuq dan. It-tieni punt? Il-punt ġenerali hawnhekk għandu x'jaqsam ma' livelli ta' kapital ottimali jkun żball illi dal-pakket leġislattiv inħalluh jgħaddi mingħajr ma nibdlu xi affarijiet għamnek kienet nitkellem dwar l-użu ta' dak li fl-aħħar mill-aħħar huwa rizorsa limitata, rizorsa finanzjari li għanna fl-Ewropa. U Basel hija ħaġa li għandha tippermettilna illi nottimizzaw l-użu tagħna ta' kapital u dan u għal-bazi ta' numru ta' emendi li tresqu. Jina nemmen illi għanna nħarsu lejn dan b'attenzjoni, mis nidħol f'aktar dettalji, ma dan kollu naħseb illi dan iqajjem numru ta' kwistjonijiet. Kwistjonijiet riflessi fl-emendi. it tenet punt li xtaqt inressa huwa marbut mal eh, l-aġenziji ta' rating jina naf li forsi ma nistawx nizaminaw il-test kollu kemmu u ma nistawx nisqu fuq koll referenza għall-aġenziji, ma dana kollu għanna bżon xi tip ta' proposta minnaħa tal-Kummissjoni dan sabiex niżguraw li nneħħu l-impatt tal-aċenziji kemm jista' jkun. L-aħħar punt ma semmejtux id-dejn sovran. Jina naħseb li dan huwa wieħed mill-punti prinċipali u hemm bżonn naraw kif dawn jiġu integrati fil-kalkoli li ma kalkoli huma utli meta niġu għall-implementazzjoni tat-test. Grazzi u lejk l-oġbok. Grazzi President. Grazzi Sur Karas, Otmar. Qasam diffiċli dan, ħanżom fil-qosor ħafna. Inti Otmar għat illi din mandiġ tkun lista ta' xewqata l-istati membri. Iva, għandek raġun fil-fatt. Imma minna ħal oħra qed tajt li għanna nistabilizza suq intern. Hemmhekk trid bilanċ u kultant wis nibża illi aħna f'din il-kamra għandna soluzzjoni għal kollox. Aqbad u armonizza kollox, kollox l-istess fl-Ewropa kollha. Imma dan mhux se jistabilixxi l-suq intern, anzi se joħloq problemi f'ċertu stati membri u dawk l-istati membri illi eh, jifacċaw problemi, dal problemi si spiċaw jinfriċu f-stati membri uħrajn. Sina President, inti għattu dan diġa il-flessibilità li qed jitolbu uħut minna trid tkun koperta minn uħut mill-kompromessi. Jekk ir-riżultat huwa illi niġu trattati b'mod ugwali. Forsi f'kas bħal dan irridu ntejbu s-sitwazzjoni. Tali mod maniera illi kolli oħrajn ikunu sodisfatti. Għax minnaħa tiegħi din hija xi ħaġa essenzjali qed nitkellmu fuq kas simili bħal l islanda ma rridux nispiċċaw fis-situazzjoni tal islanda għal daqsant rridu nkunu mħarsa. U suppost għandna inħarsu l-Istati Membri tagħna wkoll. Grazzi. Thank you. Elisa. Elisa. Thank you very much. Grazzi. Bitti xogħol jibsa din u xtaqt nifraħlek għal mod kif qed mexxi l-proċess. Fil-qosor ħafna żewġ punti l-ewwel nett huwa importanti illi meta tindirizza l-intrapriżi żgħar u medji tagħmel dan mod saħħtu grazzi tal-li inkludejt almenu parzjalment l-emenda tiegħi fuq dan. Fuq sifis naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna u jiena kemm xejn imħasba fuq dimensjoni nazzjonali għax ma nafx dan kemm se jippreġudika jew le il-ħidma tas-suq intern. Ovvjament għanna bżon xi tip ta' leġislazzjoni ta' sfond li għadha ma tfaċċaċ u wkoll xtaqt nagħmel twissija fuq ir-rol ta' l-IBA jew xi istituzzjoni oħra li tikkontrolla ir-riskju li naqsmu is-suq intern. Dejjem fuq is-suq intern xtaqt nitlob moviment fid-direzzjoni għal kontroll tal-countercyclical buffer rates u l-fatt li l-istati membri jdu jikkompetu fuq dan. Jina wkoll xtaqt niġbed l-attenzjoni tagħkom għal konsegwenzi tajnuna tal-istat. Mod partikolari l-emendi 1462 u 1456 illi jitrattaw propju lajnuna tal-Istat. U kol, probabilment, meta titħattu dwar flessibilità u rikonoxximent ta' modelli ta' negozju, zommu f'moħħkom il-pjanit ta' benefiċċju u l-interessi tal-minoranzi li huma importanti ħafna ċertu pajjiżi. L-aħar punt, f'termini politiċi huwa importanti ħafna illi b'mod ċar nimxu skont il-linji li qed proponi fuq renumerazzjoni u evażjoni tat-taxxa. Għal daqstant fid-direttiva nixtieq li teżamina emenda tiegħi numru 44 fuq rapportaġġ pajjiż pajjiż għaliex dan jgħin ħafna sabiex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa. Nittama' illi timxil qoddim fi xogħol tiegħek u nifraħlek għal darbohra għal dak li diġa għamilt grazzi. Grazzi, bekk eh, ġejna fi tmiem il-lista ta' kellima. Nista' nagħti l-kelma lura l-rapporter għal kummenti tal-luq. Otmar? Iva, grazzi, grazzi ħafna nixtaq nesprimi r-ringrazzjament tiegħi għal numru għali ta' kontribuzzjonijiet li kellna, l-kwalità ta' dibattitu, kif ukoll għall oġġettività illi rejtu fil-kontribuzzjonijiet tagħkom. Dan jawgura tajjeb għal dak li għandu x'jaqsam ftehim. Dan mhuwiex it-tip ta' xogħol li jaqa' taħt l-intestatura ġenerali ta' xogħol politiku ta' kuljum, imma nittama li dan seri armana sabiex fil-ġejjien inkunu nistgħu nelbu l-isfidi li konna qudiemna darbohra grazzi ta' dan. Grazzi tal-għadu tajtu dan l-approċ. Jina man sejċej jidir li pero mod intenzjonali għazilt li nitkellem dwar ħames punti prinċipali u nifoka fuqhom primarjament il-proposti ta' kompromess ma ġewx konklużi sissa. Dan għadu proċess eh, li għadu għaddej u għadna f'nofs dal-proċess eh, li għadu għaddej u jekk dwar id-direzzjoni ġenerali. Eh, din tkun ħaġa tajba ħarsu lejn direzzjoni ġenerali l-ewwel imbagħad ħarsu lejn id-dettalji għal dak nixaqsam kwistjonijiet li għadhom pendenti. U aħna senres u proposti għall-lista ta' votazzjoni u emendi ulterjuri u kompromessi sabiex imbagħad fil-gruppi politiċi tagħkom u anka l-ġit tagħkom ikollna l-opportunità illi nħarsu lejn il-pakket ġenerali. Il-bira ħadna il-segretarjat u l-membri tal-istaff tiegħi ser iffasslu serje ta' dati, ġifiri kalendarju, illi jinkludi dati varji, inklużi fil-proposta. Dan sabiex nkunu nafu kif l-affarijiet qed ikunu strutturati u x'joħroġ għabbażi ta' proposti diversi u kif dan huwa konformi mal-pjan ġenerali. it telet punt il-kwestjoni li ma semmiċ u li ma tpoġġiġ fuq l-agenda esperjenza ma l-atti delegati hija ħaġa illi bla dubju se nkunu qegħdin niddiskutu. Dan għaliex ma rridux nimminaw il-pożizzjoni tagħna, ma rridux indajfu lil nfusna fil-preżent. Għaliex kienet possibilità illi nużaw ftehim sigur. Però Jekk li nilħu ftajim hija parti faċli, l-istampa aktar ġenerali hija waħda aktar komplikata. Mżon naraw xem lest. Għawna konnet nitkelmu dwar skadenzi, ma nasibx li għaw xaħat li għetimur kontra dawn l-skadenzi, jina xtaqt nir-ingrazzjakom għal-punti li tqajmu persuni naturali kienet ħaġa li tkellimna dwar għal-bira, konna tinħarsu lejn id-definizjoni. Huwa veru għanna ħafna SMEs illi jikkonsistu minn persuna waħda biss. U qed nitkellmu hawnhekk dwar twaqqif ta' kumpanija u mhux nibluha jew nimmodifikawha. Konna qed nitkellmu dwar kif nizaminaw il-riskju, kien hemm diversi kelliema li tkellmu dwar dan. Ma nasibx li għanna nifokaw fuq armonizzazzjoni massima jew minima fejn dan id-dibattitu. Veru, nistaw forsi narmonizzaw sakemm jista' jkun fis-suq uniku, imma m'għandniex normalizzaw kollox għandu jkollna element ta' flessibilità u ħafna mill-emendi 15 Basel qed jippruvaw jinkludu differenzi fl-ekonomija reali fl-Ewropa meta paragunata ma' kontinenti oħrajn, kif ukoll strutturi bankari differenti. Minna għaj, ovvijament ma sax nitkellem fi samħat ieħor, però huwa importanti ħafna illi l-flessibilizzazzjoni jew flessibilità m'għandix tnaqqas l-armonizzazzjoni, però zon element ta' flessibilità fil-regoli komuni għandha tkun xaħġa ħaġa trasparenti u għandha tinvolvi il-parteċipazzjoni sħiħa ta' min jieħu deċiżjonijiet fl-Ewropa. M'għandniex nagħmlu l-affarijiet flessibbli imma fl-istess mod mhux trasparenti fuq livell nazzjonali u deċiżjonijiet jispiċċaw jittieħdu eh, mod mhux trasparenti le għandna nieħdu nota ta' dan kollu imma dan m'għandux ikun għad detriment tas-suq uniku. Għanna nżommu f'moħna il-benefiċċji li nistgħu nġibu lis-suq uniku grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nasab li mxejna l-qoddim mux ħazin, ovvjament hemm kompromessi oħra li għadhom ġejjin, pero l-proċess għadu għaddej. Din hija ħaġa tajba u aħna qed naħdmu skont l-iskeda indikata mill-rapporter. Nista' nara il-laqa għaliex m'hemmx punti taħt li bi il-laqa li jmissi għal ġimgħa li ġejja fi Strasburgu fis-seba ta' filgħaxija fi 17 ta' april. Grazzi.